Eh, Please, let's start. We have a very important point in the agenda and we have to... Għanna punt importanti ħafna fuq l-agenda tagħna tal-lum rridu nikkonkludu dan il-punt sal-10 ta' filgħodu ġifieri ħin użaw il-ħin limitat li għandna dispożizzjoni tagħna qabel ma nibdew b'din id-diskussjoni importanti għandi aħbar marbuta mal fond tal-money market, aħna rċifejna talba illi għanna nipposponu il-votazzjoni minħabba illi għanna kompromess illi huwa kumpless u fl-istessin importanti u għadu għat ikun il-negozjat. Wara li tkellimna mar rapporter jien nista' nipproponi nivvotaw imbagħad nhar il-ħamis fid-disa ta' filgħodu. Ringrazzjakom issa nistgħu ngħaddu għal punt ewlin li għanna sa' diskussjoni ta' dan l-ħodu li huwa punt relevanti ħafna nixtieq nilqafosna u nagħti merħba lil kummissarju Jonathan Hill kif tafu huwa responsabbli servizzi finanzjarji stabilta' finanzjarja u CMU, l-Capital Market Union. Zvent, xta titkellem? Skużani, Sir President, l għallet, grazzi tal-li tajt daqsxejn iktar ħin sabiex nanalizzaw nilħu kompromess fuq il-fond tal-money market. L-unika problema hija li fuq l-istess ħin tal-votazzjoni aħna għandna trilogu fuq direttiva tal-assigurazzjoni jina naħseb illi jekk aħna ħan irranġaw bat l-affarijiet mhix problema, izza ma jistax ikun illi aħna kunu prezenti għal votazzjoni meta jkun hemm trilogu għaddej. Some point there's already the phase of the FC. Yeah. No, no, in the morning. Yes, we are we are working, of course. Uh, to Iva nafu bit-trilogu għet nipruvaw namlu milla ħjar għalli nistaw ħalli nipposponu it-trilogu ħalli kolna il-membri kolla li għanna bżon prezenti għawek għal-vot, għal-votazzjoni. Mela kifettilkom Jonathan Hill huwa responsabli anka għal l-Unjoni tas-Suq tal-Kapital, din hija inizjattiva tal-Kummissjoni ta' Juncker. Aħna favur din l-idea għandna bżonn li jkollna suq waħdini għal-kapital u l-Unjoni tas-Suq tal-Kapital tmur id fit mal-pjan tal-investiment li aħna diskutejna il-bira hawnhekk. Ġifieri nagħti merħba mill-Kummissarju nħu ħafna bil-fatt li l-Kummissar diġà prezenta l-ewwel pass għal dan il-proġett ambizzjuż, jiġifieri l-Green Paper. Il-Green Paper kif ukoll żewġ dokumenti importanti ħafna ta' konsultazzjoni fuq element waħdini tal- Unjoni tas-suq tal-kapital, ġifir fuq securitization u fuq uh, ċertu perspettivi, aħna mal-Komissjoni ħanaħnu naħdmu u namlu mill laħjar nistgħu ħalli nfasslu l-istruttura, l-aġenda u il roadmap għall-Unjoni tal-Kapital u aħna ħerqana li nikkoperaw miegħek. Naddim l-ewwel mikrofonu lilek, Sur Kummissarju. Grazzi ħafna u grazzi tal-li l-opportunità illi għalkom il-Green Paper lilkom lilkom fit wara li kienet adottat din il-Green Paper jiena verrat neħu gost bil- eh, kummenti li ħarġu mill-gruppi politiċi u anka grazzi tal-appoċ, iżda jena nishtiq illi nisma minnaħa ta'kom, direttament minnaħa ta'kom, xtaħsbu fuq il-Green Paper, skużawni li ma tantx għandi ħin Ah, għalikom dal-għodu iżda ħajkolli nsifer umur l-Istati Uniti sabiex nitkellem fuq il-kooperazzjoni internazzjonali li huwa suġġett illi ħafna minnkom jinteressakom ħafna dan is-suġġett żgur. E kif qal is-Sur Gualtieri, is-CMU huwa il-proġett ewlieni tal-Kommissjoni l-ġdida sabiex nibnu suq waħdini għal kapital u dan huwa wieħed mill-lodda ewleni li iżaw ħalli jkun iktar tkabbir ekonomiku iktar impigi. U il-pjan ta' investiment ta' 315 biljun euro huwa sabiex nħedġu l-investiment u s-suq waħdini tal-kapital għandu jkun sabiex jgarantixxi li jkun hemm investiment fuq perjodu twil ta' żmien. Huwa proġett li ħaj inkludi 28 stat membru u dawk l-istati membri li fil-fatt għandhom l-inqas żvilupp f'dak l-għandu xaqsam tal-kapital f'pajjiżhom żgur li jista' jibbenefikaw minn dawn. Dan jista' jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija kollha, jista' ukoll iċaqla il-qudiem u jeħles il-kapital mill-xkill li għandu bħalissa u joffri iktar aċċess għall startups u għall SMEs. Nixtiequ noffru din rabta ċara bejn l-investituri u l-opportunitajiet tal-investiment u nixtiequ naraw l-kanali ta' l-investiment ikunu ħafna iktar effiċenti aħna nafu li f'ħafna partijiet tal-Ewropa il-kumpaniji qegħdin ibatu sabiex jippruvaw ikollhom il-fondi li għandhom bżonn. U ħafna drabi jserħu biss fuq is-self mill-banek u eh, mhux fuq is-swieq tal-kapital u f'ħafna bnadi oħra tad-dinja l-oppost hija realtà. U din tista' tkun diffiċli ħafna għal kumpaniji meta is-self mill-banek jibda jonqos, dan aħna rajnieh matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika u rajna l ħafna mill-banek kienu qegħdin imorru lura u jifukaw biss fuq is-swieq domestiċi tagħhom. Is-CMU jista' jkun progress għal dan il-network għal dawk li għandhom bżonn il-finanzjament ma dawk li għandhom il-flus sabiex jinvestu aħna minnaħat tal-Ewropa naturalment diġa għanna Eh, network tajjeb ħafna ta' investiment iżda nixtiequ illi n-network tagħna jaħdem b'mod iktar maġġel, b'mod iktar effiċenti, b'mod iktar żviluppat. Ġifieri aħna nixtiequ li nibnu unjoni tas-suq tal-kapitali li jista' jagħti l-investituri iktar għażliet dwar il-possibiltajiet ta' investiment u illi kulħadd ikun jista' jagħmel dawn l-għażliet. Aħna nażbu l-konsultazzjonijiet jistgħu jagħmlu ukoll dan kollu U speċjalment meta jagħmlu dan kollu anke permezz tal-intermedjarji, l-asset managers, managers u dawk li jagħtu l-pariri wkoll. Importanti li aħna nibnu din l-Unjoni anke sabiex insaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi. Is-CMU hija idea sabiex aħna nikkomplimentaw ir-rwol tal-banek u mhux biex nibdlu lill banek aħna nixtiequ nipprovdu soluzzjonijiet Ewropej u mhux inseħħu fuq soluzzjonijiet Amerikani. Is-sistema bankarja Ewropea żgur ħadibqa' jkollha rwol importanti fl-ekonomija Ewropea. Dan huwa l-qalba tal-swieq kapitali u ċert illi ħajkun hemm ħafna kumpaniji li xorta waħda ħajbqgħu jisselfu mill-banek iżda ħajkun hemm kumpaniji oħrajn li żgur li ħajkunu kuntenti b'alternattivi oħra għal finanzjament. U dawk il smes u l-startups li bħalissa għandhom problemi għal finanzjament, żgur li ħajħidu gost dawn is-sorsi alternattivi ta' fondi. Per eżempju, jekk il- venture capital markets tal-Unjoni Ewropea kienu iktar żviluppati bħal dawk tal-Istati Uniti, żgur li l-kumpaniji kellhom aċċess għal 9 biljun euro bejn is-sena 2008-2013 illi libnu suq waħdini għal kapital huwa proġett li ħadilna il-ħin huwa pjanat fuq perjodu ta' żmien twil ħajkollna naħdmu ħafna fuq eh, ħafna kwistjonijiet bħal restrizzjoni ta' taxxa, dejn, equities, kif ukoll sistemi ta' insolvenza. Ġifieri aħna rridu naraw illi naraw illi ntejbu l-aċċess ta' finanzjament iżda fil-Green Paper aħna qegħdin nidentifikaw ukoll ċertu xkill li rridu naħilsu minnhom sabiex ikollna suq li jaħdem bl-aħjar mod għal kulħadd. Pereżempju, il-bonds tal-kumpaniji, il-corporate bonds kultant ma jkollhomx li kużiża biżejjed, aħna rajna li kien hemm xi ftit pajjiżi li xtaqgħu li jkollhom bonds iktar likwidi u aħna rridu jkollna eh, inizjattiva iktar effettiva il-tmexxija u um, il-bonds tal- um, corporate governance, kif ukoll social governance, aħna nafu illi dan jagħti wassal ukoll għal proċess ta' standardizzazzjoni, aħna rridu naraw jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra sabiex ngħinu dan il-proċess, irridu nsibu metodi ġodda wkoll ta' kif kulħadd ikun imħeġġeġ sabiex jivvesti fil-usits fuq livell transkonfinali uridu naraw illi dawk illi huma provduti bil-host member state uridu naraw jekk dawn ix-xed jippreżenta xi tip ta' xkiel għas-suq waħdini, sa dak għandu x'jaqsam l-insolvenza aħna nafu li l-proċessi legali operaw b'mod differenti u anka dwar ir-rati ta' rkupru dawn huma differenti minn pajjiż għal ieħor. Il-rata ehm, eh, tal-bad debt, tad-dejn negattiv, kien ikkalkulat għal 350 biljun euro fl-Ewropa. Ġifiri aħna qed naħsbu iktar fuq il-finanzjament, qed naraw li l-SMEs irid ikollhom iktar aċċess faċli għall finanzjament u dawk li jixtiequ jippjanaw għal ġejjieni jixtiequ li jibbenefikaw iktar mill dawn l-opportunitajiet tal-investiment u l-investituri għandhom jiġu minn kullimkien madwar id-dinja sabiex ninvestu fl-Unjoni Ewropea u jħossuhom l swiq tal-kapital huma siguri huma effiċjenti wkoll. Din il-Green Paper tħabbar periodu ta' tliet xhur Eh, ta' konsultazzjoni. Jan nixtieq nkun naf minnħatakom, parlamentari, NGOs, ċittadini, SMEs, kif ukoll naturalment l-opinjoni tas settur finanzjarju ta' 28 stat membru minħabba li dan huwa proġett għat 28 stat membru għandu jibbenefika lil pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ejdulna x'numa l-ixkil prattiċi u mbagħad aħna nippruvaw naraw kif ħansibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Iżda minkejja li din hija kampanja li ħaddum għaddejja għal numru ta' snin aħna nixtiequ li jkollna progress mill-iktar fis possibbli. Allura kellna żewġ konsultazzjonijiet oħra li nedejna waħda fuq il-perspettivi u l-oħra fuq securitization mela. Bl-ewwel qasam aħna qegħdin nippruvaw naraw li niżviluppaw suq Ewropew għal securitization tal-livell li li huwa suq trasparenti u standard. Jekk aħna nistgħu nagħmlu dan kun nistgħu ngħinu lil banek ħalli huma verament ikun jistgħu jibqgħu jiselfu lil nis fil-privat u anka lil kumpaniji U jekk aħna jista' jkollna level ta' securitization għal nofs il level li aħna kanna fis-sena 2007 dan jista' jfisser li aħna ħajkolna 20 biljun euro iktar ta' fondi li jkun għad dispożizzjoni. Il bib xorta ħajbqa' għamalu għal strumenti ta' securitization komplessi u diffiċli u li mhumiex trasparenti illi batejna minħabba fihom matul il-kriżi, iżda aħna nixtiequ illi kollna prodotti sempliċi standard skont rekomendazzjoni tal-Bank tal-Ingilterra kif ukoll tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna qed noħol ukoll qed innedu konsultazzjoni <clears throat> oħra. Ħalli naraw kif jista' jinħoloq iktar kapital fin Ewropea, qed naraw ħalli nidentifikaw eżattament il-pis amministrattiv, naraw kif nistgħu neħilsu dan il-pis mill-amministrattiv u naraw kif nistgħu Eh, namlu dam minnaj ma neddu il-ħarsin tal-vestituri. Dawn il-konsultazzjonijiet ħajb għaddejna l-periodu ta' tlet xhur u wara dan il-periodu aħna ħanippruvaw noħorġu bi pjanijiet. Saħar ta' sena qabel l-ħar ta' sena nti ħana noħorġ bi pjantazzjoni jiena u Mhux ħajkun hemm metodu wieħed, iżda minn flok aħna naħsbu li rrid ikollna kampanja illi nkomplu għaddejjien bija matul il-ħames snin ta' din il-Kummissjoni, din hija kampanja li aħna rridu nimplementawha u naħdmu dwarha flimkien ġifieri nisab ħerqan li nisma' il-kummenti tagħkom illum iżda mhux biss illum, iżda anka fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju Hell. issa nista nippermettilkom li titkellmu għal soltu eh, ħames minuti nibdew b'Markus Verber. Grazzi ħafna sur kummissarju għal prezentazzjoni tal-Green Book Kien fissam il-partit tiegħi nista' ngħid li aħna verament favur dan il-Green Book u verament eh, kuntenti li għandna din l-opportunità tal-iskambju u diskussjoni magħkom. Issa intom bdejtu dan il-proġett tal-konsultazzjoni tal-Green Paper Aħna nishtiqu insaqsuk fil-fatt vera għanna bizzejiet ħin illi aħna nqoddu nissennew sarat tmiem ta' din ta' dan il-maddat leġislattiv sabiex verament aħna nimplementaw leġislazzjoni u e, e, nkunu qegħdin nistennew li l-banek inaqsu l-budget sa' bazi tal-ħafna dispozizjoni li aħna implementajna speċjalment f'dan iż-żmien fejn aħna verament għandna bżonn li jkollna unjoni u suq tal-kapital li jaħdem tajjeb, nissaw verament noqogħdu nistennew issa il wasal il-waqt li nieħdu azzjoni konkreta. Issa, jena naħseb li għawek aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-bażi ta' dak li ħadem fuq il-Bank Ċentrali Ewropew, però jiena nixtieq illi nitkellem ukoll fuq ehm, ċertu affarijiet illi il-banek jixtiequ li jżommu fil- fil-budgets tagħhom. Ma taħsibx illi intom tkunu qegħdin e, jiskom tiktbu xi ftit minħabba li tkunu qegħdin twedu xi ħaġa mbagħad ma tkunux tistgħu verament taslu għalija? Well, first of all, on the point about... Uh... Mela, dwar l-ġizlazzjoni, jek għan nixħin sabiex nistennew ħalli nipplimentaw l-ġizlazzjoni ma nixtieqx li noqogħdu nistennew. Naf illi ninsabu f'sitwazzjoni fejn għandna bżonn nieħdu azzjoni urġenti. Jiena naħseb ukoll li l-priorità tal-Kommissjoni ta' iktar impjegi u iktar tkabbir ekonomiku, jiena provajt naħseb x'nista' nagħmel fil-ħajja tiegħi ta' kuljum ħalli ngħin ħalli nimplementaw verament din il-priorità tagħna ta' tkabbiru impjiegi. Issa f'dak li għandu x'jaqsam l-Unjoni tas-Suq tal-Kapitali, l-approċċ tiegħi huwa mhux biss li ngħidu li aħna għandna nibqgħu niddiskutu l-affarijiet tal-matul ħames snin. Jiena nixtieq li l-ewwel qabel kollox nibdew b'analiżi sewja ħalli nidentifikaw x'inhuma l-problemi u jiena nixtieq li nagħmlu progress u nibnu is-suq waħdini tal-kapital mill-bidunet u aħna nafu illi nistaw namlu progress u għalek aħna nishtiqu illi innedu dan kollu faqtu għalli ma ntawlux wis u ma nposponux wis u jiena naqbel miegħek Sur Verber illi fil-fatt ma tantx għandek paċenzja sabiex tistenna, iżda għaddew siġimat biss mill-bidu tas-sena u rnexxina nagħmlu ħafna naħseb sissa nittama li inti ma taħsibx illi jiena minix ħankompli nisforza ħalli nimbotta l dib dan il-proġett għal dawn il-ħames snin li ġejjin. Issa dwar il-leġiżlazzjoni, jina naħseb li ħajkun hemm ċertu kwistjonijiet li dwarhom żgur li ħajkonna bżonn nimplementaw leġiżlazzjoni, iżda jekk nistgħu nsibu soluzzjonijiet li mhux ħajkunu bbażati fuq il-leġiżlazzjoni, pereżempju approċċ bbażat fuq is-suq, pereżempju aħna rajna illi l-industrija diġà eh, ħarġet ċertu inizjattivi għal placement market Dan u eżempju tajjeb, iżda jekk aħna nistgħu noħorġu b'miżuri li mhux neċessarjament ikollhom bżonn leġiżlazzjoni, jiena favur ukoll dat tip ta' soluzzjonijiet minħabba li sabiex nimplementaw leġiżlazzjoni dejjem ħajkollna bżonn iktar ħin. Issa dwar securitization jiena naħseb illi l-intenzjoni tagħna hawnhekk u dan ngħidu lil dawn kollha illi fil-fatt għandhom opinjoni marbuta ħafna ma' securitization nixtieqkom li titkellmu wkoll importanti illi nibuttaw l-qoddim securitization. Għalli bjekk aħna nkunu nistaw nejnu l-banek u s-sistema bankarja kollom iktar likwidita' sabiex jiselfu iktar l-ekonomija din tkun xi ħaġa pożittiva għal banek u anke l-kumpaniji li jixtiequ verament dan it-tip ta' investiment prezzi. Now for S&D Group, Nina Gill. Nina Gill. Grazzi ħafna President u grazie ħafna Kummissarju Hill għal prezentazzjoni li għadek kif U um, nil-qalfat li uh, intiet li um, ħtiġa li nirregolaw uh, l-Unjoni ta' Swiq Kapitali u inti għajjimt numru ta' kwistjonijiet u nishtiq jena nitkellem fuq il kustjoni ta' sekuritizzazzjoni. Il-proposta tal-Kommissjoni għandha dan lan sabiex ikun hemm approċċ iktar komprensiv, imma il-proposta ma tajċ kif ħa tipromuovi s-swiq sekondarji b'saħħithom u likwidi ħalli bekk dana jkun tajjeb għal dawk li ħarġu dawn u dawk li jinvestu. U inti qed li dana jrid ikun proġett għat 28 stat membru. Imma realistikament, inti kif temmen li dina tista' tagħmel differenza tangibli għall-SMI, e, per eżempju, SMI e fil-Portugal, intrapriż oħra fil-Greċja, oħra fil-Ġermanja, dawna kollha huma differenti minn xulxin għalhekk vera importanti sabiex inbidlu il-ħsieb irridu nagħmlu ħafna iktar mela ħsieb minnhom inti tmur il-bank u tieħu l-flus. Punt ieħor. Se jkun hemm sfida oħra. Kif nistgħu nelbu interess partikolari. Kif taf inti jena rapporter għal dossier fuq is-swieqa tal-flus u jena dejjem nibqa' mistaġba pal dwar dan l-interess investit kif mela leġislazzjoni ma tistax eh, issir realtà jekk teddet l-status quo. U l-industrija qed tinfluenza kif nistgħu aħna intaffu din l-influenza, imma kif nistaw inħaffu u kol kif għal sur Terber, kif nistaw inħaffu għam dawn il-proposti għalli jisiru realtà, grazzi ħafna. Jena naqbel ħafna mal kunċett il-prinċipali tal-punti tijak, ġifiri peress li l-intraprizi ta' daqs medju użar huma differenti fl-Unjoni kollha kemm hiju kif nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet individwali tagħhom. U t-tweġiba tiegħi rridu nieħdu qatt ta' miżuri u jekk dawn ikunu l-miżuri l-korretti mbagħad ikunu jistgħu jgħinu. Rridu naraw kif l-investituri potenzjali jistgħu jiksbu informazzjoni li jistgħu jismu dwar SMI e li jixtiequ jinvestu fija. Palissa jekk għandek eh, informazzjoni differenti il-għala investitur fi Franza jista' jaħseb li tagħmel sens li jinvestu jinvesti fi SMI e fl-Istati Baltiki. Baltiċi. Għalek mela l-informazzjoni għandha tkun standardizzata, għallin jisikun jistaw jifmu xinu ma riski Umbat hemm l-aspetti kulturali ma tistax taqbad u tajt mela dan il-grupp ta' persuni ħajjimxu minn moħ mux ta' interpretatorjat għal din l-imġiba u għalek mbagħad irridu naħdmu kol fuq il-finanzjament. Il-punt il-prinċipali tiegħi huwa li Jiena fil-konverzazzjonijiet li kelli ma firxa ma' organizzazzjonijiet tal-SMEs u ma' firxa tal-istati membri, rajt li dawk li għandhom l-suq eh, kapitali l-inqas zviluppati u ma dawk li l-iktar li huma entuzjasti dwar il-potenzjal ta' dawn is-suq kapitali. Għalhekk Qed nisħaq ħafna fuq il-fat li dan huwa proġett għat-8 u 20 stat membru dwar is-sekuratizzazzjoni. U il-mistoqsijiet IVA huma korretti u aħna irrid ikollna approċċ li għamel sens sabiex nidentifikaw dan il-qafas għalli bekk Jekk noħorġu bil-qafas u mbagħad nistgħu nilleġislaw dwar kif l-interessi partikolari u kif nistgħu nelbuhom. Dawn għandhom forom differenti. Inti semmejt l-interessi kummerċjali, finanzjarji, hemm persuni oħra li għandhom interessi nazzjonali partikolari u dak li rridu nippruvaw namlu u xaħġa li se nipprova namela jiena fix xogħol tijaj, irridu nidentifikaw il-problema, najdu xinu ma soluzzjonijiet, namlu dak li huma korrett, huwa korrett, u mbagħad najdu kif ħanelbuhom dawn l estakli irridu aħna nissimaw kol in-nies imma mbagħad irridu noħorġu bl-aħjar opinjoni kif jiena stess naf li inti qed bil kustjoniet eh, tiegħi tal-portofol tiegħi tas-swieq u l kustjoniet tas-suq u dan huwa l-approċċ li jiena ħana d-dotta. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna għal l-ICR Sir Sander Loon jena għawnek bil-edha. Nishtiq nil-għak hawnhekk fost sur Hill Iva hemm ħafna pjanijiet hemm Green Paper fuq is-swieq kapitali u Umbat war il-problema, ġviri il kampanija għandhom problema sabiex ikollhom aċċess għal finanzjament u il-Financial Times, Iva, użaw il-kelma plumber eh, għalu li għallu hekk dwarek. Imma mbagħad hemm il-kwistjonijiet tekniċi wkoll irridu naħdmu fuqhom għalhekk jiena ferm kuntent li inti et li hemm għandek eh, ħafna prioritet imma tnejn minnhom imma pereżempju id-direttiva tal-prosperità u l-interessi Jiena nixtieq nisħaq iktar fuq il-kwistjoni tal-SMEs l-ewwel qabel kollox hemm il-kwestjoni ġifier kif nistgħu naċċertaw li il-flus jasal fidejn l-SMEs imma m'għandniex nifokaw biss fuq l-SMEs innovattivi li qed jikbru mal-ajr u mal huma attivi imma rridu nifokaw fuq dawk l-iktar tradizzjonali li u mal il l-ekonomija tagħna u mbagħad kif nistgħu naċċertaw li leġislazzjoni prinċipali tas swieq prinċipali pal per il-MIFID u l-SSDR li jistaw jkunu immirati iktar fil- u li jistaw jiġu inklużi fil-leġislazzjoni eżistenti għalli bekk jinkludu iktar unjoni ta' swieq għalli bekk ikunem iktar investiment mis-swieq kapitali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Well, thank you. Grazzi ħafna, grazie għal mistoqsijiet tijak, nishtin ringrazzjak għall appoċ tijak u tal-li fakkartni li jena suppost il-plamme għal l-Unjoni ta' Suq Kapitali il-maratija kienet vera sorpriza tal-li natajt id-diskrizzjoni tal-plamer għax mandiċ jena ħila namel DIY xol xolijiet id-dar. U Mela, inti inti tkellimt dwar l-sfida b'mod ċar ġifiri hemm negozji fi stadi differenti ta' żvilupp għandek l-startups għandek negozji li qed jikbru u aħna nixtiequ nassiguraw li jkollhom il-finanzjament li jaħtieġu u bħalissa ta' spiss aħna nisimaw sfortunatament dwar negozji li jikbru jaslu għal daqs partikolari, jixtiequ jikomplu jikbru, imma ma jistawx jikbżbu il-finanzjament mill-banek jew mis swi eh, kapitali għalek imbagħad immar l-Istati Uniti għal venture capital u mbagħad jimxu lejn l-Istati Uniti u ma, ma jibqgħux hawnhekk u ma jibqawx mela jiprovdu postijiet ta' xogħol u l-kapital u għalhekk aħna rridu inħeġġu katina sħiħa u se jrid ikun hemm finanzjament differenti li se jkollna bżonn fi stadji differenti se jkollna bżonn l-ekwita privata, l-angel investors u il-placement privat ukoll, is-suqtana ta' dan il-placement privat u um, 25% meta inqablu situazzjoni mal l-Istati Uniti dwar il-leġislazzjoni attwali u li naċċertaw li il-leġislazzjoni b'mod ġenerali teġġeġ tkabbir. Jiena naħseb li dina xi ħaġa li kulħadd għandu responsabilta jagħmilha għalhekk Il-kizba ta' dawn l-axħar ħames snin sabiex naħdmu fuq il-krizi finanzjarja u dik bankarja u li ikolna din l-infrastruttura leġislativa din hija kizba kbira kien hemm proposti kbar li ħarġu fi perjodu qasir ta' żmien Għalek, issa tamil sens li nidu pass lura, inħarsu lej l-affarijiet u naraw jekk kull aspett huwa korrett u peress l-ikbar sfida li għanna palissa jgħal innu ta' postijiet ta' xogħol u tkabbir, din l-sfida hija l-ikbar riskju għall istabilta finanzjarja mela rridu naraw jekk dan il-balanċ dejjem kien tajjeb għalhekk irridu nħarsu lejh dan il-mod kif għamil is-Sur Barnier qabel ma tela fuq solvenza 2 u il-proporzjon tal-kopertura tal-likwidità huwa kien tal-opinjoni li jridu intaffu r-rekwiziti f'xiftit ftit ħalli bekk dawna jixprunaw it-kabbir u jina san nkompli naħdem f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna għal-għalde, Signora Gular. Lodwa tajba, grazzi tal-irġa ġejt. Uddimna, grazzi ta' dan il-xol li hija tajba ħafna se per il-grupp tagħna għad inizjattiva tliet punti mar malaj l-ewwel wieħed intom diġà semmejtu huwa l-żmien, żmien idu jinħaffu e, lix kif inqal ma kuran veri Marcos e, hemm differenza bejn it-kabbir u il-xogħol u il-ħin li aħna lokaw biex dan iseħħ il-pjantazzjoni fuq servizzi finanzjarji ilu mill-1999. Iġifiri dan irrit issa jkun ġidi mal meta inti dejt taħdem, mal meta inti mbagħad tispiċċa mandat tiegħek. il Capital Markets Union jew Single Market for Capital. Nasab li jekk lan huwa biss illi nieħdu ċertu miżuri illi jibqaw s swi illi ma jkomplux espandu mela ħankunu tlifna opportunità x'nistgħu nagħmlu biex nilbu dawn iċkil. Intkom għamiltu din l-eżempju ta' plumbers. Sultu il-plumbers ma jgħadux jagħmlu laqad. Dawk il-pajpiet jieħdu ħsieb, Ġifiri, id-dinja unjoni pan-Ewropea. Ġifiri esma, per eżempju, taħseb li għandhom bżon u għol imsaħħa illi jridu eh, illi trid kollha ċertu rwol nazzjonali imsaħħa u ta' supervizjoni, kużawni. Punt zaħir ieħor li inti semmejt ukoll fil-prezentazzjoni imma l-dik l-aspett kulturali volut. Fiż-żona euro inti aħna ridna nagħmlu xi li tidher sabiħa fuq karta. E, fuq karta tidher sabiħa mens, perfetta. Imma meta mbagħad inti għandek dan il munita ma' b'nies li m'għandhomx l-istess idea ta' x'inhi l munita x'inhi l-rabta mal-ekonomija, x'inhi rabta mal-Bank Ċentrali toħloq il-problemi. Ġifieri din hi l-biża tiegħi. Jekk inti toħloq jekk inti da kollox huwa privat huwa suspett, xi ta' suspett, mela musser ehm, jikontribuxi għas-suq u Dan, allura, jek nista naqblu bejn ditna fuq daw l-affarijiet, mista naqblu fuq l-level kulturali. Grazzi. To take, to take the last one first, I mean, I take the point. Mela, dwar l-aħħar punt, għan nibda minn dan l-aħħar punt, nista nifhem il-punt dwar il-kultura. U eh, jekk naħseb li xi eh, proposti leġislattivi ek f'daqqa ħajamlu miljuni ta' persuni ibidlu l-imġiba tagħhom ah. imġiba li la mana l-mit sena mela ħankun fidil. Le, jekk eh, minħarsu lejn is-swieq kapitali iva dawnek jikbru, ġifiri il-possibiltajiet din hemmhekk, għalhekk irridu nibnu fuq eh, dan l-aspett u rridu nidentifikaw dawk l-aspetti li qed iwaqfu it-kabbir. Dwar il-punt tiegħek d-veloċità, anzi ħammur qabel 1999. It-trattat ta' Ruma dan it-trattat tkellem dwar ambizzjoni li jkun hemm suq kapitali, ġifiri qed nitkellmu dwar iktar minn nofs seklu li ilna naħdmu fuq dan l-aspett. Pala konklużjoni li nista' ngħid l-ewwel qabel kollox ma nix inkun wis ambizzjuż dwar dak li nistaw nixbu. unbat meta ibidlu iċ-ċirkustanzi u jikunem opportunità u l-affarijiet ikunu favorina, rridu aħna nisfruttaw din l-opportunità u għanna din l-opportunità li namlu progress. U U l-punt tijak dwar il-veloċità, il-ħeffa, l-ambizjoni, jenna naqbel mijak, mija fil-mija, u nittama li l-kol kemm aħna se niftakru l-importanza tal-ħeffa u uh, se tkomplu ġaluni nimxi il-qoddim. U uh, għalek, irrit nisfrutta din l-ambizjoni u eh, jekk eh, nistow eh, mela nibnu l fuduċa nistow nġeneraw, nistow naslu għal-momentum, naraw x-direzzjoni se nihdu u xie ostakli umbat ħajkunu iktar faċli buwam dwar punt iktar speċifiku fuq ezma. Iġifiri, dem Iva, mistoqsija fil-Green Paper dwar il-supervizjoni, aħna irrit ikonna konverġenza aħjar bejn l-autoritajiet differenti e mezzi oħrajn kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni rridu nikkonsidraw dawn il-mistoqsijiet bħalissa jiena ma rajtx eh, provi biżejjed sabiex ngħidu li l-arranġamenti istituzzjonali li dan l-axħar daħalnijom fisseħ irridu jimbidlu totalment ta' taħt fuq. Imma, ġenat tkun parti u hija parti mill-Green Paper mistoqsija demmek, un-bat għanna naħdmu fuq bażi tal-evidenza. Or the e, Fabio De Masi. Yeah. Sir De Masi. Ferber and Sylvie Goulart have uh, rushed you a little bit on the Capital Markets Union. Um, I might be inclined to say take your time. Um, And... Mela, jiena naħseb eh, ħana mill kummenti naħseb il-martek ħataqbel ġifiri għax naħseb għanda esperienzi bil-plamels l-ura eh, dar kom. Nishtiq namel zewċa kommenti ġenerali fuq il- mm, l-injoli kapitali ta' suq. Eh, il-problemi li palissat nisperienzaw fl-Europa mux għet nitkellem dwar problema ta' likwidita, għanna ħafna likwidita fi sistemi finanzjari, imma il-kreditu mux għet jen ħarreċ u bank jispiega li joħroċ il-kreditu jekk ikunem talba xir għal kreditu ġifri jirridu nindirizzaw l-aspetti finanzjari jkunem ministru tal-finanzi famus li għal manix problema ta' likwidita fi sistema eh, finanzjarja imma talba għall-investiment sur xojble għal ek u manniex aħna nispiċaw fin-nazba li dejjem inqablu l-affarijiet mal-swieq kapitali tal-Istati Uniti għax is-sistema Ewropea differenti iktar frammentata dejjem serħet fuq is-sess tradizzjonali mill-banek u ma nistawx ninjarawx dan il-fatt, unbat it-tielet punt, hemm jeżistu elementi fl-inizjattiva tiegħek li naqbel magħhom, pereżempju r-reviżjoni ta' direttiva dwar il-prospettivi kif ukoll is-swieqa privati tal-placements imma aħna naqblu koll li l-investituri istituzzjonali għandhom rwol x'jaqdu fil-finanzjament tal-ekonomija reali sabiex inaqsu r-responsabiltajiet tagħhom sabiex jaħdmu b'mod kontraċikliku imma qed naraw ir-riski wkoll hemmhekk. Mandi xej kontra trasparenza u s-sekuritizzazzjoni sempliċi imma dak li għandek fil-qafas il-ġdid ma nafx kif dana sejjejn, għax dana jwassalla l-inċertezza, iktar komplessità u konflitt ta' interess, per eżempju perikli morali u bħala l-axħar punt u dina mistoqsija għalik sissa il-feedback li ksibna mill-partijiet interessati li l-SMEs li huma importanti għall-ekonomija huma jemnu li s-sekuritizzazzjoni xi ħaġa wis komplezza u għalhekk eh, nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan il-punt. Well, I think that, uh, first of all, the um, there's there, there, there are, as you rightly say. L-ewwel qabel kollox mela kif inti stess qed il-kwistjoni ta' talba u l-provvista u x-xogħol tiegħi l-iktar qed jifoka fuq mm, il-provvista imma rridu nindirizzawhom it-tnejn u jiena dak li qed nagħmel Jiena naqbel ħafna mal-punt tijak. Ma nix aħna nipruvaw naħsbu biss irridu nimpurtaw il-modell Amerikan, per esempio, f'dan il-kas il-modell Amerikan. Iva, għandek raġun meta tajt li għanna storja differenti, kultura, liġijiet, strumenti differenti u jiena naqbel 100% miegħek dwar dan il-punt jiena naħseb li jekk ħajkun hemm eżempji utli li nistudjawhom nistgħu nitalmu minn dawn ukoll u għanna nkunu lesti li namlu dan l-eżempji li jiena użajt sissa dwar l-fat li suqtana u ma ta' daqs differenti u zajtan bissa biex nuri xi potenzjal pożittiv li nistgħu niksbu jekk nagħmlu l-affarijiet b'mod korrett. Imma jiena nemmen u naf li għandna tradizzjoni twila tas-sistema bankarja tagħna u jiena mhux qed ngħid li nixtieq eh, indaħal xi ħaġa li ħad minn flok din it-tradizzjoni imma nixtieq insaħħaħa, nżid magħha u f'partijiet tal-Unjoni fejn is-sistema qed taħdem b'mod tajjeb ninstab ċert li n-nisa jixxu jkomplu jaħdmu mill-qrib mal-banek lokali imma f'dawk il-postijiet fejn le finanzjament alternattiv fil-fema tija hija direzzjoni sirja. Jena nilqa il-punt li jinti għamilt dwar il-fat li ġala darba sekuratizzazzjoni għax xi ħaġa bilanċjata, xi ħaġa sempliċi, e, inti taħseb li din xi ħaġa li rridu nistudjawha fuq l-aspetti speċifiċi dwar kif nistgħu naħdmu fuqha, naħseb irridu naħdmu hawnhekk pala parti mill-konsultazzjoni u għanna nirreflettu fuq il-parriri tekniċi li għedin hemmhekk mill-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank eh, tal-Ingilterra, bazi l koll qed jistudjawh irridu nieħdu approċċ bilanċjat irridu naraw jekk nistgħu noħarġu bi għafas li ħajna it-ħassib li inti għandek imma li jippermetti il-banek jużaw is-sekuratizzazzjoni u mbagħad ħajkun iktar faċli jom li jisselfu il-flus lill-SMEs li jixtiequ u għandhom bżonn dan il-flus mill-banek. Grazzi ħafna għal Hodor Sven Giegold. Welcome, uh, Commissioner. I first have to... Nil-għaka unek fosna, kummissarju, l-ewel qabel kollox nixtieq ngħid li kont vera interesat um, nisma l-punti tijak dwar il-DIY. Meta il-tqajna l-ewel darba, inti jett li eh, inti tħobb eh, taħdem fil-ġnien u issa inti tista' tispjegali kif nexilek tlaqqa il-passapent tiegħek ma' DIY għax għandi l-istess eh, problema dwar l-Unjoni ta' Kapitali l-ewwel qabel kollox aħna nilqawa din l-inizjattiva aħna nażwilja waħda utli u nilqaw kol ħafna mill-idejat li tqajmu u li għedin fil-Green Paper. B'mod partikolari nishtiqu nħedġu kalli tibqa sot dwar l-ideja tal-prodotti blimdut sempliċi. Iva, hemm ħafna li qed jopponu għal din l-ideja nafu għal fejn għax jekk ħajkolna prodotti finanzjari iktar sempliċi, iktar regolati l-kompetizzjoni ħat iżdiet il-konsumatur jikseb eh, mela eh, il-transazzjoni tkun aħjar għalih. U imma jiddispeċina idwar il-level ta' prinċipi ġifi jiġifieri f'dan il-dokument. Dan il-dokument jista' jkun iktar ċar dwar kif jista' jlaqqa Unjoni ta' Suq Kapitali tal-Unjoni Ewropea mal-valuri Ewropej. Iġifiri, mela, il-vizjoni lejn finanzjament fuq medda twila ta' żmien u aspetti sostenibli ġifiri prodotti eh, ta' governanza soċjali u sostenibli dan m'għandux jitħalla biss fidejn eh, il-prodotti eh, speċjali pal per eżempju l-obbligazzjonijiet eltif u ħodor imma is-suq kollu kapitali jrid ikun hemmhekk għal valuri Ewropej u m'għandniex nifukaw biss fuq valuri fuq medda sira ta' żmien tal-azzjonisti għalhekk Dan rrit jiddaħħal fil-inizjattivi kollha kemmi u mhux għal prodotti finanzjari speċjali biss. Għandi l-aħħar mistoqsija dwar il-banek Jena naqbel miegħek li l-kumpaniji jaqtiġu iktar sorsi ta' finanzjament u dif finanzjament differenti maħna rajna u kol bl-offensif regolatorju il-banek iż-żar regolat li jaħdmu ħadmu ta' fl-Unjoni issa il-taqaw ma' diffikultajiet u nixtin kunna fjek inti lest li tiżluppa fl-imkien mal-Unjoni ta' Suq Kapitali inizjattiva li ħatappoġġa lil banek iż-żar ilaħqu ma' dan il-PCiet u li jizviluppaw il- um, sistema bankarja beżata fuq il-missjonijiet li ma tmux kontra l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Grazzi. Well, uh, thank you for that. Grazzi tal intervent. Grazzi tal l-għajt għajtni naħseb differenza bejn li taħdem fil-ġinien u taħdem u t-profa t-solvi l-problemi tal-pajpijiet hija ħafna iktar faċli fil-ġinien għax kif ma tittamel titħaffi u konsegwenzi jekk inti tmur żmerġ eh, drammatiċi ta' jekk inti kollha problema bil-pajpijiet tal-ilma. Mela, naħseb li importanti illi nistakru investitur tal-bejjeħ bl-imnud, importanti u koll dan huwa naqalen li l-in fuq kapitali imma tajjeb li nippruvaw niżviluppaw ix-xogħol tagħna fuq u nappoġġaw ix-xogħol tiegħek eh, l-appoġġ tagħkom li jinħarsu lejn il-servizzi finanzjarji tal-bejħ bl-imnud mod ġenerali li f'tali mod li naraw eh, li nistgħu inqisu servizzi finanzjari mill perspettiva ta' kif nistgħu ntejbu l-kompetizzjoni neqsu prezzijiet ikonna prodotti aħjar għal-konsumatur u nħarsu leha minn dik in-naħa ta' tromba u mhux inħalora li tħares minn fuq għal-isfel, it-top down. Jien nixtieq nagħmel dan kemm fiħdan imma anke barra mis kapitali biex nippruvaw indaħlu dan it-tip ta' taħsieb iktar tard din is-sena, issa fuq il- sostenibilità fuq żmien twil. Naqbel. Nasib dan huwa wieħed minn mezzi ta' kif is-suq kapitali jistgħu jgħinu jekk inti jista' jkollok l-investiment minn investituri fuq żmien twil bħala kampaniji ta' assikurazzjoni, pensjonijiet, il um, qed jaħdem biex inkunu nistgħu naħdmu fuq proġetti ta' infrastruttura fuq żmien twil, pereżempju, naħseb dan huwa eżempju tajjeb ta' kif fejn nistgħu naslu hemm ukoll ċertu prodotti speċifiċi imċerm per esempio il-green bonds li tamin i iqisom. Xi pajjiżi naħseb li hemm diġà bosta pajizi li huma interessati hemm bosta kumpaniji li jħossu illi dan jagħmel sens kummerċjalment imma jagħmel sens ukoll soċjalment u ambientalment. Kol banek, banek iż-żgħar. L-istati membri qegħdin iħarsu lejden inqasam illi aħna qegħdin niddiskrivu u jiena tassew kontenti li jkun għadin il-konverzazzjoni miegħek magħkom. Nasab li hija ftit barra mill-marġni ta' CMU, imma jekk hemm mod bis-sens <laughs> li nkunu sew l-qudim l idea mela jiena lest fil-qab kolla n-nislorali xina l-idea bażika li dejjem ħad tkun kif nistgħu l-għonet insibu bilanċ bejn nħedġu li jkun hemm tkabbir u ntaffu fis-sessin riskju u jiena wieħed ukoll ma nemminx fis-sistema fejn inti kollok ħaġa li tot tal-kulħadd. Inti kollok sistema diversa li eh, taħdem. Flimkien. Margot Parker issa. Ero għodwa tajba Lord Hill. Memx għaxiex nfakrek kelli Junker u Katajnin huma il-kapijiet tiegħek. Jekk inti tgħid li m'hemm xejn speċjali ir-Renju Unit, mela taħt li maċi kostanzi tista' timmaġina li kollo Prim Ministru Ingliż illi jesprimi dawn it-tip ta' idejat tiegħek u jaqsam miegħek. U fit daw ta' responsabilta tiegħek għal stabilta finanzjarja forsi nistaw nistaw minħallu ilek li tal li inti kont naqra kont eh, kontent li tal-Greċja għaddiet imma naħseb li tajjeb li tispjega ftit l-opinjoni tiegħek fuq għaxarta waħda. Mela fuq l-ewwel mistoqsija. Jiena qatt ma li l-ġenjeniet mhumiex speċjali, mhijiex speċjali, ma Il-punt li għandi jien fuq l-Unjoni tas Suq Kapitali li ħaġa li jiena dal-qalbi ħafna. U għalli l-ewwel l-Unjoni tal-Suq Kapitali tot 28 stat membru u meta n-nies jgħidu li jikdan huwa proġett għal City of London, il-tuġiba tija hija li jekk inti għandek suq waħdini li għadem sew, li huwa muftuħ, trasparenti, li kumpaniji huma saħħithom jagħtu servizz tajjeb huma kompetittivi malajr kollok l-opportunitajiet. Jikunu fejn jikunu. Fuq il-punt iktar wisejn tiegħek fuq il-sitwazzjoni fil-Greċja x'nafien, jien naħseb li fuq fuq x'naħseb naħseb iva u ċarament il-każ li il-membri tal-Euro Group in ġenerali u l-Greċja huma determinati illi jisibu mod kif jirkonċiljaw l-istidi li hemm. U li ħorġu b'soluzzjoni illi tonora l impenni li saru u li permetti li l-Greċja tibqa' parti miż-żona euro emrida kbira minn tal-Greċja illi tibqa' fil-żona euro emrida kbira fil-qiegħ tal-żona euro li l-Greċja jibqa' hemmhekk. Grazzi Barbara Kappel. Sur Kommissarju, grazzi ħafna fuq il-kommenti tiegħek tal-Unjoni tas-Suq tal-Kapital. tal unjoni tal kapital Inti qed illi fil-fatt din hija unjoni illi tista' toffri iktar kapital iktar finanzjament u dan huwa suġġett importanti ħafna, speċjalment minn mindu kellna kriżi finanzjarja u ekonomika minħabba illi aħna nafu illi għanna dejn ta' kważi 500 biljun euro u għallura importanti ħafna li aħna jkun kemm jista' jkun investiment fit-tul u ehm, investimenti oħrajn aħna nafu wkoll li inti fil- Eh, Green Book eh, ktibtu kol li ħat taħdem fuq ħafna fondi u kol ħalli joffru iktar investiment ħalli bekk jidħlu iktar flus fl-ekonomija Ewropea. Issa, inti eh, semmejtu kol il-lefsi. Lefsi ħajkun parti zaħira minn dan kollu, da ħajkun pjan temporanju, mux pjan komplet. Allura mistaqsija tijaj għalik hija lan tijak f'dan il-pjan il-ġifir li aħna n-implementaw fondi għal periodu twil ta' żmien għal lanijiet ta' investiment. Tistaw tgħidulna kif tistaw taħdmu iktar ħalibek aħna noħolqu pensjonijiet, assigurazzjoni u bċerti mod aħna nkun nistgħu verament ninvestu fi proġetti ta' infrastruttura Ewropej u kif tistaw toqolbu iktar lejn ilan illi aħna jkonna fondi ta' investiment ħalli bekk dawn it-tip ta' investimenti verament ikunu qed jidħlu ħalli iwaslu għal iktar tkabbir ekonomiku. Grazzi. Well, I think uh, uh, briefly, jina ħas illi hija din il-kwistjoni ta' kif ħajkonna investiment fuq żmien twil hija ċentrali fuq kif nistgħu ntolbu di tal-Unjoni Kapitali tas swiss CMU. E aħna diġa ħadna ċertu inizjattivi biex nistabilixxu l-fondi ta' investiment fuq minn twil. Narit naraw kif ma nippruvaw dawn niftuhom u n-nwestawhom kif suppost. Jekk il-CMU nistgħu nħadmu aħjar mela it-tip ta' investiment fuq minn twil illi il-fondi ta' pensjonijiet, il-ġestituri tal-assi, l-assiguraturi jistaw jagħmlu huwa kbira li jista' jkollhom ċertu ċertezza ta' investiment fuq żmien twil li jkun jista' jilħaq mal mal dak li qegħdin jonfqu, dan jista' iwassal għal din iċ-ċertezza, sikurtà li iktar tħeġġeġ li jkun jagħmel investiment fuq żmien twil. Għal pjan ta' 315 biljun euro tal junker hija miżura ta' bidu ta' żmien qasir u żmien medju, u mbagħad biex jakkompanjah għandek il-miżura ta' suq kapitali li huwa aktar fuq żmien medju u żmien twil. Grazzi Sur Hill, mela qed jgħidu li li sfortunatament se jkun għal u hawnhekk għaliex il-kummissarju jrid eh, mur jaqbad aeroplan Jispeċini, niskużu li ma su kollegi li xtaqo jitkelmu, grazzi, surħil, ta' din il-prezentazzjoni, ta' din il-diskussizjoni li rat il-frott u ħankomplu naħdmu fuq dan il-fajl tal-SCMU, grazzi. Thank you.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 Take seat or leave the room, please. I welcome the... Nilqa il-President tal-Eurogroup, Jeroen Dijsselboom, għal dan il-dialogu ekonomiku, skambita ta' Kif tafu, E, dialogu ekonomiku mal-Eurogroup huwa essenzjali sabiex inkunu nistaw niddibattu mal-Parlament Ewropew l-element ewlieni tal-Eurogroup, tal-wol tal-Eurogroup fil-qafas tal-Gvernanza Ekonomika Ewropea huwa element ta' responsabilità demokratika. L-Eurogroup kif tafu hija istituzzjoni nara partikolari hija informali, ġifiri mhijiex istituzzjoni eh, leġislattiva, iżda hija kruċjali bħala istituzzjoni fuq gvernanza dwar l-euro, zona euro. Għandha ċertu għandha ċertu kompetenzi partikolari u wara li Tqisi ċertu komplessitajiet tekniċi li huma essenzjali għall-Unjoni Monetarja minkejja li anke ħafna minnhom għandhom xi natura intergvernattiva, ir-rwol tal-Eurogroup saret ħafna iktar relevanti u anki jeħtieġa biex ikonna ċans illi l-Eurogroup ikun eh, ikun eh, jistaj ikun juri jarfaċ responsabilta vizavi ċittadin Jiena ringrazzja Sur Dajsabum tal-li jett għawnek u li ta' xogħol kollu biex jaraw li kunem jara li kunem dialogu kontinwu mal-Parlament Ewropew. Fl-agenda tagħna għal dan il-tip ta' dialogu għandna l-overview ġenerali ta' sitwazzjoni ekonomika ta' zona euro. din fi fażi ewlieni għal proċess ta' semestru Ewropew, iżda aħna wkoll edin fil-qalba ta' deċiżjoni strateġika dwar il-segwitu tal-programm fil-Greċja. Aħna għandi dawnek biex nisimaw mill-President tal-Eurogroup biex naraw jekk per eżempju ħajkun xem dan il-telefonata li hija conference call. U nistaw ngħidu fuq dak li sottomettew l-awtoritajiet Grigi l vira Sidejk. Grazzi tassew, suċer, membri onorevoli wa tassew jaxaġa sabiħa hawnhekk illi qegħdin qegħdin fikon. Newwel net għandi xi kussjoni iktar wisajn li nixtieq intratta. per hemm xi affarijiet oħra li għedna fuq l-aġenda. Eh, fl-ewwel ta' Jannar il lituania saru 19 il-membru taż-żona euro eh, daħlu l-euro, iż-żona u eh, hija kisba kbira li kellhom proċess ta' konverġenza twira, impressjonanti, kien hemm eh, ġustament ekonomiku impressjonanti fid-dawl tal-kriżi, il-bidla saret mingħajr problemi l-appoġġ għal eh, l-euro minn nies tal-pajjiż huwa kbir. Aħna wkoll diskutejna kif tafu il-perspettiva għal zona euro hemm lok għal ottimizmu kaut fil-2015 2015 ħajitlab 1.3 mbagħad ħajitla iktar fil-2016 il-domanda telet in-nuqqas ta' prezzi tal-enerġija il-politika tal-ECB u koll qed ikollhom effetti tajbin imma jridu nżommu sajna mal-art politika bħal di ma tistax isserraħ biss inserħu biss fuq għal kabir sostenibli u laqqaz nisna nserħu biss fuq it fil-prezzijiet taż-żejt biex ikun hemm tkabbir sostenibli aħna rridu naħdmu fuq riformi strutturali biex intejbu efficienza fil-produttività fil-pajjiżi tagħna, investiment produttiv li huwa meħtieġ biex l-ekonomiji tagħna jkunu iktar kompetittivi u galbu fiskali għandu jindam sabiex jinżommu istabilta e, li huwa prerekwizita tkabbir u fil-zona euro ħankomplu niflu dawn l-osma. Li konna il-politika strutturali tajba fis seħija ta' sfida importanti jekk il-likwidità tal-ECB impoġġuh fil-użu produttiv. Iktar swieq effettivi għal prodotti iridu jisiru, iridu ntejbu il-swiq ta' servizzi u prodotti, ntejbu kompetizzjoni u monitoraw il-kompetizzjoni. Il-klima ta' investiment iridu tejbu u il-pisa taxxa irid n neħħuħ mill-spallej xol minn jħaddim u minn jaħdem. Fl-2014 il- rekomendazzjonijiet tagħna kienu li innaqsu il-taxxa fuq ix-xogħol u dan ħanħarsu ftit lejn dawn ir-rekomendazzjonijiet ta' żona euro fis-sena li ġejja naħdmu bil-qrib biex nikkornaw il-linji ta' politika tagħna u nistabilixxu mezz komuni kif nistgħu nmexxu quddiem. Fuq investimenti, ix-xogħol li għaddej f'Ecofin fuq il-pjan ta' investimenti l-Unjoni Ewropea u il- finanzjament ta' tkabbir hija huma inizjattivi importanti għaż-żona euro u naf li xogħol qed isir anke fih dan il-Parlament. Aħna qegħdin naqdu proġetti vjabbli, ġustifikabbli li u li kollok il-kollom ukoll il-finanzjament tal-proġetti dawn kollha jgħin. Jidun tajbu nsaħħu il-klima ta' investiment, mhux biss insemmu l-istrumenti, imma li nsaħħu nlestu il suq wieħed li naħdmu lejn CMU, eh, Digital Agenda, Energy Grid, dawn kollha ser jipprovdu opportunitajiet tal-investiment li jkun ġdid. Fuq il-politika fiskali, aħna minna ħafna progress kif tafu deficit naqas fiż-żona euro. Waqgħu għal 2.6% fil-GDP fil-2014 u dan se jkomplu jinżel għal 2.4% deficit bħala medja fi żona euro dan is-sena. Dan huwa oli wisq għax għandna bżonn iktar eh, uħ biex il nilqaw għal iktar riskju jistgħu jkunu esposti għalih ma t-namlu ċertu sforzi. Deċembru kellna la oħra tal-Eurogroup biex nirrivedu il-pjanijiet budġetarji tagħna l-ebda pjan, eh, bozza pjan budġetarju kien taf xi kemm xi problemi kbar bihom issa ħadna nota l-fat li l-ħafna stati membri konformità ma' regoli tal-patta kabiru stabilta huwa għafiski. Dawn il-membri huma impenjati li indrizzaw dawn ir-riski bħala riżultat dirett tal-eżerċizzju ta' peer review u l-evalwazzjoni aħarrija tal-Komissjoni fuq dawn il-penji addizzjonali ser nqisuhom fil-Eurogroup li jmiss Marzu jekk ovvjament il-Kummissjoni toħroġ l-opinjoni tagħha fil-ħin. Issa dwar il- pajjiżi li huma taħt programm kif ukoll li huma taħt sorveljanza ta' wara il-programm. Għall-Irlanda u Portugal dawn il-missjonijiet saru fil-8 tal-2014 l-Irlanda qegħdin eh, meċu ħafna l-qoddim u jtejbu ħafna l-affarijiet fuq kull naħa eh, bassir tajab ħafna tkabbir 2014 kien 4.8% u għet basru 3.5% l-2015 E, l-iskabbil il-xogħol e, e, zdiet mod drastiku is-sena l-oħra u huwa mistenni li jkompli jiżdied din is-sena. Il-Portugal il-kondizzjonijiet finanzjarji wkoll komplu jittejbu il-politika fiskali il-galbu dawn kollu affarijiet li qegħdin jitqisu kompetitività tejbet u l-żieda esterna żdiedet u il-Komissjoni qed bassar li jkun hemm kur kupru kontinwu gradwali tal-ekonomija Portugiża tal-finanzi pubbliċi tagħhom u li l-qatt kompli jinżel. ċipru kol edin imxu l-qoddim il-mot il-mot, kien hemm progress fil-lot fiskali, fil-stabilizzazzjoni tas-settur finanzjarju u e, ekonomija separata tkun suppost tkun ħad tikdor 2015. Aħna kien hemm erba liġijiet li ta' foreclosure li ġew adottati hija ħasra mill-gvern imma nisamaw li issa nistennew x'naraw xiġri wara li jitlu fis-seħ dawn il-leġiżlazzjonijiet għax il-programm irid jinżamm fi triqtu. E, issa l-Greċja, ħamis li għaddit il-Gregi talbu estensjoni tal-programm li huwa jus e bħala Master Financial Assistance Facility Agreement Peress li hija diffiċli ħafna li tgħidha jaqbdu ngħidu f'tehim jew programm. Kien hemm talba li nestendu il-periodu ta' disponibilità tal-bonds tal-IFSF, il-Financial Stability li diġà huwa buffer u l-uħ biex ikun hemm rikapitalizzazzjoni tal banja Grigi. Il-Eurogroup laħaq bil fuq eh, mod kif għandna nimxu l-qudiem il-ġimgħa li għaddiet aħna binna li lan tal-estenzjoni jkun illi Greċja kolla bizzeja ċans illi jilqaw l-annijiet eh, ta' dan il fejn biex jikun fil-estenzjoni ta' din it-talba l-autoritajiet għamlu qatt ta' impenji l-msieħba tagħna tagħhom ta' żona euro li pereżempju mussejja kollu miżuri ta' rollback u jew laqqas ma ħajamlu azzjonijiet unilaterali li ħaj kollhom impatt negativ fuq il-kupru ekonomiku jew stabilta' Ehm, stabilità finanzjarja. Fuq il-obbligi finanzjarji eh, li l-kredituri għamlu mpen illi juru l-surplus fiskali l-uħ minn hemmhekk jimur biex jiggarantixxi s-sostenibilità tad-dejn. Awtoritajiet Grigi se jaħdmu mal-Kommissjoni l-Eurogrupp u l-ECB u l-IMF biex jużu mal-aħjar tagħhom il-flessibilità fih dan il-programm. U dan din il-flessibilità jippermetti li jkun hemm ċertu miżuri li jkunu mibdula minn oħrajn jekk dawn jilħu l-istess għanijiet il-gvern Grek esprimew impenn kbir għal struttura iktar wisa riforma biex intejbu it-kabir u aspetti ta' progress u stabilta u reżiljenza tas settur finanzjarju u li saħħu il-ġustizzja eh, soċjali. Aħna nistgħu nipproduċu għadd ta' riformi eh, il-bira, ġimġi gazzetti qalu li ma sarriċ, ma ma saru, daħlu fil-ħin, u li si u l-IMF, illum jkunu qegħdin jivalwaw din il-lista li tawna l-Grigi, u se jirtuna l-ewwel idea tagħhom fuq kif jekk dawn mhumiex komprensivi biżejjed biex ikunu punta tluq tajjeb għal konklużjoni ta' suċċess ta' dan ir-riviżjoni. Il-membri taż-żona euro ser jibdew proċeduri nazzjonali li huma meħtieġa għal l-estinzjoni ta' erba' xhur tal-ftehim kif ukoll il-bonds fil-Hellenic Fund l il li Grigi mbagħad se jilaħmu l-miżuri li prezentaw il-bieraħ ser jaħdmuhom fid-dettall u eh, jaslu mftejim ma' l-istituzzjonijiet l aħħar April, l-iktar iktar l-aħħar April. L-unika approvazzjoni huwa jabit l-approvazzjoni ta' dan il-proċess ta' permetti jippermetti illi l- estensjoni tal programmu u tas-self taħt l-ISF. Il-bonds fil-buffer fil-ħajbqaw disponibli fl-estensjoni jistaw jintużaw għal rikapitalizzazzjoni u resolution cost imma jistaw biss jinħelsu fuq talba mal-SSM, tal-SSM, il-supervisor. Naħseb illi dan il-ftajim li kena għana il-ġimma u progressi nisamaw għal għamlu l-lum fil-Parlamenti Nazjonali u koll tul din il-ġimma ser ikunu tali li kontribuxxu l-fiduċa bejn il-partijiet kollha u jippermettu li jkun hemm rikupru tal-Greċja li jerġa' jsib triqta. Eh, nittama li dan jista' jgħinna biex naħdmu fuq kooperazzjoni tal-ġejjini mal-Greċja u li nelbu dan il-perdu diffiċli u naħseb li dan kollu jista' jgħinna permezz tal-stejjim li ħaqna nhar il-ġimgħa. Grazzi. Thank you to the Grazzi ħafna l-President tal-Eurogroup. Issa nistgħu nibdew immedjatament billi nismaw mistoqsijiet għandna li sur Balz l-ewwel mistoqsijiet. Grazzi ħafna Sur President Sur Dysel Blum minnaħa tiegħi, grazzi kbira għal mod ta' kif inti meċċejt, b'mod uffiċjali f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat naħseb li nista' vera nirringrazzjak jiena smajt b'interess kbir illi inti qed il-gvern Grik mingħajr dewmien wassal għal badilkom din il-lista jina l-bira smajt intervista mal Anzi, rajt intervista mal-Ministru Varoufakis fu CNN u qalu li aħna ma konix responsabli għal dan il postponement u dan id-dewmien iżda kienu l-Eurogroup li talbuna illi niprezentaw din il-lista it-tlita fil-ħodu Jina nishtu nkun naf xini għal-verita minħabba li inti jgħat e, e, t-tkellem fil-fat li jem bżon li jkollna ktar fiduċja fil-sistema u jina għandi l-impressjoni kolli nejt li f'dolla ħarf t-ġimat minn mindu rajna illi beda juħasseta il-gvern e, Grik il-ġdid kien hemm ħafna fiduċja li għadha tintilef fil-fatt u ħafna taħwit allura nina nixtieq nkun naf Eh, x'kienet il-verità ħalli aħna jkollna jien kur nistgħu nifdaw fikom iktar. Issa ħaġa oħra il-gvern Grieg qed jħodha bis-serjetà din ir-riforma aħna rajna illi inti eh, fil-fat għandek l-esperienza bħala president tal-Eurogroup, smajt ħafna wedit, smajt ħafna proponomenti. Issa, inti x'taħseb kemm nistgħu naħduhom bis-serjetà dawn il-proponimenti u l-wedit li qed jagħmel gvern ġdid Grek. Grazzi. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett ma kienx ehm, l-ebda dewmien, ġifier ma nistax ngħid ehm, min kien responsabbli għal xiex il-gvern Grek kien talab intalab sabiex jatina din il-lista ta' intenzjonijiet ta' riformi li huma beħsibhom jimplementaw u dan kien suppost ħajasal eh, fi narta ta' tnejn u jina waslitli fil ħodu dakinhar, jiġifieri ma kienx hemm l-ebda dewmien u laqas il-Eurogroup ma talbu li kwam l-ebda f'esperiment. Inti tlab tal-iktar fatt li rridu nafdaw iktar f'xurxin. Fil-fatt kien hemm ftit nuqqas ta' fiduċja wara l-elezzjonijiet tal-Greċja. Naħseb li nhar il-ġimgħa li għaddiet kellna l-ewwel pass ħadna l-ewwel pass biex naħdmu flimkien. U anke dak li għandu xaqsam l-intenzjonijiet tal-gvern Grek bir-riformi nasab li iva taħduha bis serjeta ħafna għandhom viżjoni politika differenti ħafna għaj jixtiequ jimplementaw ċertu bidliet fil-ftehim. U naturalment aħna rridu naraw jekk dan l-anijiet tagħhom ħajet u l-anijiet ta' sostenibilità u eh, u s-sistema fiskali, aħna dejjem konna flessibli fil-programm, dejjem tkellimna mal-gvernijiet, dejjem provajna n negozja ħalli aħna naraw illi l-affarijiet ikunu iktar adattati u xirqa u propju għankalġi li biddilna ċertu miżuri. Issa aħna rridu jkollna kooperazzjoni bejnietna ma nistgħux ngħidu b'mod unilaterali għara nofs il-programm issa implementajnieh dan kollu ħanamlu f'operazzjoni konġunta Specialment ikun ma jixtiequ li jkomplu ikunu finanzjati mill-Eurogroup. Naħseb li iva ġieħduha bis-serjetà din il-lista ta' proponimenti da' eh, din il lista l-ġdida mhux qed irrappreżenta xi ftehim ġdid jew xi MOU ġdid, iżda qegħdin jirrappreżentaw f'din il-lista ċertu miżuri li huma jixtru jimplementaw ħalli jbidlu ċertu affarijiet u naħseb li ħandumu daqsxejn sabiex naslu għal għal-fejn fuq kontrat ġdid għal dawn l-erba' għal dawn ix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna issa Eliza Ferreira, il-koordinatriċi għall-SND. Grazzi ħafna tal-li jgħatawnek fosna l-lum. Għandi żewġ mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam ma' tweġibiet li tajt inti meta l-Kumitat kont sidnek sabiex tiġi hawnhekk u aħna konna saqsejnik kemm it-trojka kienet responsabbli fuq livell politiku għal president tal-Eurogroup. U tweġiba tiegħek kienet li bħala president tal-Eurogroup inti m'għandekx biżejjed ħaddiema sabiex tinnegozja u segwi d-dettalji. Allura kont qed tafta l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea sal ġimgħa li għaddiet matul l-laqgħa tal-Eurogroup il-Kummissjoni għalu illi prezentat permezz ta' Pier Muskovici proposta dwar program tal-Greċja li l-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja għali li jista' jaċċetta immedjatament iżda mbagħad din proposta sparixxiet daqqa waħda kien hemm proposta ġdida minn floka, kien hemm iktar tensjoni u kien hemm ħafna nuqqas ta' fiduċja u dan inħassu kol fis-swieq finanzjarji. X'ġara eżattament? Min huwa responsabbli għall-aġenda? X'ġara bil-relazzjoni tiegħek mal-Kummissjoni? Għadek taf dan il-Kummissjoni jew le din għal mistoqsija issa mistoqsija dwar il-follow-up. Aħna nafu li għaddejjin ċertu negozjati, nafu li hemm bżonn li aħna nistabilizzaw iktar il-klima u intom allura X'taħsbu dwar dak li qal Mario Draghi? U dak li qal Jean-Claude Juncker? Il-garanzija illi l-Greċa mhijiex ħad mid-żona euro. Dawn huma affarijiet li jħin kollu qegħdin fuq l-aġenda tagħkom u bli ma ta' approċċ qiegħda qiegħed taffronta il-negozjati u dak li għandu x'jaqsam din l-aġenda. Iva, grazzi, l-ewel net jiena kif għettilkom qabel ix-xogħol li jagħmlu l-istituzzjonijiet huwa li jagħtu parir lill-Eurogroup. Huwa veru li s-segretarja tiegħi huwa żgħir ħafna u mhuwiex possibbli għalihom li jagħmlu x-xogħol li l-IMF il-Bank Ċentrali Ewropew u l-istituzzjonijiet jagħmlu kollha flimkien. Iżda fl-aħħar mill-aħħar dejjem hija deċiżjoni istituzzjonali meta ikun hemm min jgħid li trojka għandha tieħu t-tort jiena ngħidilhom għandkom allura ta' tort l Eurogroup minħabba li hemmhekk jittieħdu deċiżjonijiet ħarin dwar il-fondi Ewropej. Iżda inti tkellimt ukoll fuq dokument li preżenta il-Kummissarju kien hemm diskussjonijiet eh, bejn il-Greċja u l-Eurogroup kellna bosta laqat fejn fil-fatt aħna xtaqna illi nilħu soluzzjoni. U fil-fat din kienet proposta li kienet appoġġata minn 18 ministru differenti anke mill ministru Grieg. Aħna kellna bżonn il-ħin għad dispożizzjoni tagħna meta nħarsu lejn il-ġimgħa li għaddiet naħseb il-Greċja rridu li jaraw ukoll x'pożizzjoni huma għandhom huma wkoll xtaqgħu jaraw kif u jekk setawx jibdlu il-ftejim li kellhom u il-riżultat kien pożittiv ma sebx li għandi bżonn naħli ħafna ħin nanalizza l-proċess, naħseb li dan kien proċess meħtieġ fuq livell politiku anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kontenut tal-ftejim. Jina naqbel ma Mario Draghi u ma dak li ntqalu kol minn Jean-Claude Juncker, ma nasibx li d-dinja xi ħaġa illi E, fil-fatt kienet diskussa m'għandix għalfejn qed nikkumenta dwarha jiena nixtieq li żona euro insomma b'saħħitha, nżomma sħiħa. Din kultant tkun diffiċli u nafu li nistgħu nafaċċew ċertu problemi, però aħna ħanibqgħu maqudin, ħanibqgħu flimkien. Din hija pożizzjoni tiegħi u l-lan tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna Sali li sjarna il-sampoteħo. Grazzi ħafna. Sur President, għan komprens kena fuq l-istess suġġett, Sur Disolbum. Wara eh, l-elezzjonijiet, kienem ħafna għajdut li kienu din jindikaw li l-Bank Ċentrali Ewropew ikkonsidra wkoll din l-alternativa li Greċja toħroġ minn żona euro kien hemm ċertu stati membri li ħejjew ruħhom għal possibilità li l-Greċja toħroġ minn żona euro. Jiena naf li wara l-aħħar żviluppi tal-ġimma li għaddit e, ma jidirx li hija possibilità li l-Greċja taħroġ mid-żona euro. Iżda l-affarijiet din jinbidlu jiżviluppaw ta' kull ġimma aħna ma nafux kemm għandna gvern stabbli bħalissa fil-Greċja, allura ma nistgħux neskludu laqas il-possibilità illi il-Greċja xorta waħda tista' taħroġ mid-żona euro u minħabba dan iċ-ċertezza legali ta' kif stat membru jista' joħroġ miż-żona euro minnajr ma joħroġ mill-Unjoni Ewropea naħseb li tista' tkun sirja ħalli aħna jkun idea ta' ssir xista jiġri f'dawn il-ħames snin li ġejjin. Allura mistoqsija tiegħi hija din. X'tip ta' qafas politiku jew ekonomiku tista' timmaġna tista' tiddiskuti mal-Eurogroup. Ħalli bekk tnaqqas kemm jista' jkun l-effetti negattivi illi jistaw jirriżultaw mill-fatt li kuna pajis partikolari li joħroġ mid-żona euro. Naħseb illi indaq iktar informazzjoni jista' jiċċara aktar is-sitwazzjoni kif taf dawn mhumiex affarijiet illi huma previsti fit-trattat dan li qed issemmi inti. Għal sur Gualtieri, Iva, jgħid is-sur veru Jiena fil-fatt smajt illi kienem gvern wieħed illi kellu laqasa biex jiddiskuti il-possibilità li l-Greċja toħroġ mill-żona euro dan kien il-gvern ta' Renju Unit. U dan kien dak li smajt fil-mezzi ta' xandir. U kif tafu ir-Renju Unit mhuwiex membru taż-żona. Euro, le ma aħna ma diskutejniex din l-alternativa u aħna għandna l impen li nżommu iż-żona Ewropea maquda u sħiħa unkomplu naħdmu għall-integrità ta' zon euro. Jina naħseb il jekk il-politiċi ma jkollhomx id-determinazzjoni, żguri li dan jista' jagħti s-sinjal negattiv. Forsi inti m'għandekx din it-tip ta' fiduċja, però jiena għandi fiduċja naħseb li Iva, hemm lokal titjib u dak huwa propju dak li aħna provajna nagħmlu f'dan l-ħar ftit snin li nsaħħu l-Unjoni Monetarja, nsaħħu l-qafas li permettilna li aħna naħnu flimkien, però ma naħsibx li huwa siwi li nerġgħu nibqgħu niddiskutu nħampqu fuq il-possibilità li jkun hemm xi pajjiż li ħax mid-żona euro, aħna tant investejna kapital kapital mhux biss kapital, anke kapital politiku U għamilna ħafna xogħol sabiex insaħħu l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Monetarja u naħseb li għandna nkomplu meċi f'din id-direzzjoni. Hemm ċertu pajjiżi li huma vulnerabbli ekonomikament, iżda tweġiba mhijiex li joħorġu mid-żona euro jitilfu l-appoġġ ta' żona euro, iżda tweġiba hija li flimkien mal-imsieba tagħhom fiż-żona euro jippruvaw jaħdmu fuq il-problemi u l-affarijiet li jagħmluhom vulnerabbli fl-ekonomija tagħhom. Iżda aħna lesti li naħdmu fl-imkien, Iva. Iva, ħana rġan saqsik mistoqsija b'mod ieħor. Aħna konna situazzjoni illi kellna gvern ġdijt illi huma qabel elezzjonijiet qalu illi wedu li ħajibdu l-politika. ta' s-serita, issa jiġri b'dawk issa jidru li għatibidlu il-klim, il-klim għasib taħħom, issa sissa jidġi għallura fuq il-level tal-politika. Jien ma tħalġ fil-politika sabiex noqt nispekula, jew noqt nkun pessimist, issa jiena nishti li nisol fil-politika, ħalli jien eh, nisol fil-politika fil-fat sabiex nħeji verament qafas għal dak li aħna nixtiequ, aħna nishtiq li l-Greċja jkollha ġejjini fiż zona euro, hemm interess kbir l Greċja sabiex huma jibqgħu fiż-żona euro. Naturalment aħna nafu illi huma qegħdin jistennew ċertu affarijiet minn għandna u hemm ċertu problemi xorta waħda li għadhom fis-settur privat u s-settur pubbliku tal-ekonomija tal-Greċja. Dan ħajħodilna ħafna ħin sabiex insolvu daw il-problemi, ħajkonna bżonn li jkollna politiċi li jkollhom rida tajba u pożittiva, speċjalment fil-Greċja żdanka fil-grupp eh, Euro. U aħna propju għal dan il għanna din naħdmu l-kol flimkien. Issa, għanna eh, għal-grupp ta' l-għalde il-kellima li jmiss. Grazzi, Sur Dijsselboom, nishti natik merħba għek fil dan il-Parlament Ewropew, għed nħidu għasti jinti jgħatawek maħna l-ġimma li għaddit, aħna rajna illi kienem kapitlu ġdid ta' drama griga. Daw rapporti għadhom ma waslux fil-Greċja, riformi laqqas Iżda nixtejn sasik mistoqsija fuq il riformi Mario Draghi ara fil-Bank Ċentrali Ewropew issa qed juża dawn il-flus sabiex itejjeb is-sitwazzjoni iżda lura kif nistgħu ntejbu r-riformi? Kif inti tista' bħala President tal-Eurogroup tara illi verament ir-riformi jkunu implementati? minħabba li dan jista' jkun bażi għal iktar stabilta. Nista' nassumi jien illi dini għal pożizzjoni u dan huwa il-pakkett li aħna nistgħu naħdmu iktar fuqu. U Franza ratat ukoll din l-estensjoni. Jina jider li li dan huwa l-unika mod ta' kif aħna jista' jkun Ewropa aktar kompetittiva boħra. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Jiena ninsab eh, ċerti li għanna nkunu ottimisti, però rridu nimxu bil-galbu il-Bank Ċentrali Ewropew u rapport tagħhom fuq il-progress fuq il-riformi strutturali aħna nafu li jgħat isir progress ċar Kien hemm bosta riformi li kienu implementati speċjalment fil-pajjiżi li qegħdin taħt il-programm ta' għajnuna, iżda anke fil-pajjiżi tal-Baltiku natu każ, u anke f'pajjiżi aħna qegħdin implementaw aġenda ta' riforma ġifieri dan qed jinħass fl-Ewropa kollu dan il-dan ċaqli għal-bidla. Għana għedin nipruvaw nifukaw fuq l-istruttura tal-ekonomija tagħna, għedin nippruvaw naraw x'inhuwa ma t-taddid tal-investiment din l-indirizzaw dawn il-kwistjonijiet kollha anke fi Franza. L-OECD u rew illi hemm ċertu progress fir-riformi tax-xogħol u forsi aħna qegħdin naraw ukoll li ntlaħaq ċertu progress fi Franza wkoll. Il-mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu dan u naraw li jkollna ktar leverage anka fuq dan il-proċess, għanna ħafna leverage fuq il-naħa fiskali. Aħna qegħdin naħdmu fuq iktar koordinazzjoni fil-Eurogroup, qegħdin naraw li konna iktar punt importanti fuq l-agenda naraw kif l-affarijiet din isiru fil-pajjiżi differenti niżviluppaw ukoll standards illi aħna naħdmu iktar ehm, għalihom u riformi fiskali huma verament suġġett importanti ħafna. Jiena fil-fatt sena ilu jew sentejn ilu kontet naħdem ħafna fuq ir-rabta ta' bejn ir-riformi u in-naħa fiskali. Minħabba li dan kollu jista' jkollu effett fuq il-budget, per eżempju riformi tal-pensjoni jistgħu jinaqsu l-pressjoni fiskali. U anka per eżempju il-problema tal-ispejjeż li dejjem qed jiżdiedu fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandu ġaslu wkoll mal-lat fiskali. Ġifieri jiena naħseb illi il-lat preventiv tal-patt tal-Kummissjoni huwa interessanti minħabba li qegħdin jippermettu li l istadi membri kollhom isja flessibilità jekk huma jkollhom aġenda tal-riforma. Ġifieri aħna nixtiequ li konna din l-aġenda tal-riforma u ngħinu lill pajjiżi sabiex jirqu dawn l-għanijiet. Jiena naqbel miegħek li riformi strutturali għandna bżonnhom, għandna analizzawhom bliktar mod għaqli, għandna nfassluhom bliktar mod ukoll għaqli ħalli nifitħu li kunem konsekwenzi negattivi, però jien naħseb li hemm bżonn li jkollna iktar kompetittività fl-Ewropa kollha. Grazzi ħafna, issa ma' għadini <coughs> Grazzi ħafna sur Dijsselbloem. Nixtieq illi natik merħba hawnhekk fil-Parlament Ewropew jina rajt ir-rapport minn tal-Kummissjoni dwar il-lista ta' riformi li għandha eh, tkun implementata mill-Gvern Grieg. Jiena ma nafx jekk il-Kummissjoni allura x verament ċedha tħoss dwar il-ġlida ta' kontra l evazjoni ta' taxxa. Inti taqbel ma' dan il-għan dan il-komment rajtu u nixtieq nikkalma wkoll il-kollegi il-konservativi tal-Renjunit u il-membri ġermaniżi tal-PP li gvern Grek huwa sort ħafna għandna ħafna poċ minnaħa tal-poplu kollu u il-Grigi ħaj jipparteċipaw u jappoġġaw 80% eh, tagħhom qed jappoġġaw fil-fatt il- fil-fatt li l-Greċja tibqa' fil-Eurogroup. Eh, Fil-laqgħa ta' Deċembru tas-sena 2012 il-Eurogroup ħadu l-obbligu illi jekk il-budget tal-Greċja kollu l-ewwel zida fil-budget mbagħad bezzidom implementaw ċertu miżuri ġodda għal dejn. Kien hemm proposti wkoll minn bosta istituzzjonijiet. Waħna nixtieq nkunu nafu allura il-Eurogroup besibu jiddiskuti dwar dan il-punti ma' Greċja u parti minnek inti taf li il-programmi li saħaj skadi wassal għal reċessjoni ta' 25 fil-mija eh, li kienet fil-fat riflessa b'25 ehm, fil-mija rata ta' qatt u ehm, austerità u kondizjoni ħażina ħafna għal Greċja, ħafna mill-ċittadini l-qasbu se jirċievu l-appoġġ għal nies qiegħda. U aħna rajna li kien hemm l-ewwel żida żgħira fil-budget. Iżda huma fil-fatt minnaħat tal-Greċja jafu li jridu jkunu realistiċi iżda inti x'taħseb. Meta taħseb li verament kull tista' tarita mill l-ekonomija tal-Greċja meta li ġodda. Thank you very much for your uh, question dawn il-mistoqsijiet l-ewwel qabel kollox inti nagħna mela, saqsejtni jekk naqbel mal-valutazzjoni pożittiva tal-Kummissjoni dwar din il-lista u l-linja tal-deġa ma nistax jiena imma għax jiena naħseb li l-ewwel tlet sostituzzjonijiet irridu jagħtu minn l-parijiet tagħhom, imbagħad jekk tlieta l-opinjonijiet tlieta li huma jkunu pożittivi, mbagħad wara nofsinhar ħajr ikollna conference call mal-Ministri iżda biex għana mela informaw, unbat ikun hemm appoġġ, unbat inkomplu bil-proċess, proċess importanti dan huwa l-ewwel pass kif qedtilkom qed nitkellmu dwar l-ewwel lista u qed isir ħafna xogħol. Mbagħad inti tkellimt dwar is-sustenabilità tad-dejn u inti tkellimt dwar l-istqarrija tal-ewwel grupp ta' 12 Novembru. Kull darba li n-nies jagħmlu referenza dik l-istqarrija innaħħu kriterju minn eh, minna u dil-ħaġa mhux ħassir kien hemm qatt ta' kriterji mela. L-ewwel qabel kollox kien hemm miktub li l-Eurogroup jista' jikonsidra jista' jikkonsidra jekk hemm bżonn mela, għadda xtaqsam ma' l-kwestjoni jekk id-din sistem jirdi fil-2020 sal-2022 hemm xi miżuri sabiex naħdmu fuq sostenibilità tad-dejn fuq il-kriterji li l-Greċja jkollha surplus primarja li l-Greċja tikkonforma mal-impenni jkollha fil-programm u dan għadu ma seħħx. U eh, dak eh, kienu dak kien il klim eżatt għalhekk l-ewwel grupp se jikkonsidra jekk hemm bżonn, ġifieri jekk is-sostenibilità tad-dejn tiġi perikolata u jekk il-Greċja tissodisfa l-impenni kollha u l-programm jiġi konkluż b'suċċess dan jitlob il-ħames reviżjoni li tiġi konkluża mbagħad semmejna n-numru ta' possibiltajiet qed nitkellmu dwar li ma' miżuri nistgħu ngħidu għalek jek joġobkom jek ħat referu għal dik l-istqarrija tridu tużaw l-istqarrija kollha kemmi, mux kriterju wieħed biss, Mbagħad mela ħammur lura reviżjoni għabbażi tal-estensjoni ta' erba' xhur jekk se jkun hemm għalek għalhekk il-gvern il-ġdid tal-Greċja jkun jista' jkonformu mal-impenji tiegħu mbagħad nistgħu nifinalizzaw il-programm il-perjodu żħola tal-programmar nistgħu nagħmlu analiżi fuq is-sistemibilità tad-dejn u mbagħad naraw jekk hemm u jekk hemm bżonn ta' iktar miżuri u jekk ikun hemm bżonn ta' dawn il-miżuri nieħduhom. Naħseb Naxsepp uġibta għal-mistoqsija tiegħek il-mistoqsija saret imma mhux fuq il-mikrofonu u it-tweġiba mela tridu tirreferu għall istarrija tal-2012 tal-2012 f'Novembru tal-2012 wasalna għal ftehim bażikament aġġustament ta' tieni programm għabbażi tal- zida għas surplus primarja 1.5 sena ta' qabel, 3 dis-sena, 4.5 sena d u jekk din il-ħaġa ħatkun xirqa rridu naraw iktar tard l-ekonomija Grega mxiet blura sena l-oħra u rridu naraw kif l-ekonomija ħad evolvi fl-ewwel ftit xhur ta' din is-sena mbagħad tal-Kummissjoni sabiex tara jekk il-miri fiskali u li l-iskedi ta' żmien u l-żieda fis-surplus primarja għad għatem għacċessa li minn kabħat ċirkustanzi ekonomiċi. Imma dini ħaġa differenti minn gvern li qed jgħid li issa mhux nkomplu nħarsu dawn il-miri, dinna mhux ma tistax issir b'mod unilaterali, Jiġifieri jekk iċ-ċirkustanzi ekonomiċi li tolbu hekk il-miri fiskali jistgħu Jidu emendati u saru emendati fil-passat imma ma tistax tkun deċiżjoni unilaterali tal-gvern involut li għajajt li għana mux għankomplu nżommu ma dawn il-miri, il-ħagġa ma tistax timxie. Thank you, and indeed it Grazie ħafna, Iva. Jena kienet kjarifika importanti dwar il-flessibilità u l-kontenut, il-reforma u l-flessibilità, l-oppożizzjoni u l-mijiet ġenerali għal ħadar. Ernest Urtason. Eh, Mr. Bishop. Il-Eurogroup prova jimponi fuq il-Gvern tal-Greċja tkompleta l-programm li fallat kont il-multipliers fiskali u dan għat iwassal għal kollat mux antiċipat ta' 20% tal-produttor skomessu publik nippruvaw timponu falliment. Il-tema ħajma l-bieċer se il-qata ta' ċittadini meta it-taqis ċirkostanariet tiġi ta' meta l-leġenda ġdida tal-riforma tal-gvern ġdid se tiġi implementata imma fil-ġermun. Irrid ngħid li dan it-titjib kien ir-riżultat tal- vera prova tal-gvern il-ġdid kontra ir-rida tal-Eurogroup intiet li inti tixtieq taħdem għal l-Eurodom eh, zona ura kollha kemm imma b'dawn l-aħħar tiem inti eh, poġġejt fil-periklu l-isħubija tal-ġeċa fil-żona euro iġi sabiex forsi l-Greċja eh, taċċetta l-kondizzjonijiet tiegħek u bekk dana qed inaqqas il-kredibilità tal-ECB u qed timmina l-Ewropa l-għamilijiet u jiena naħseb li kien vera nuqqas ta' responsabilità. Issa sta għall-Eurogrupp li jaċċetta li l-programm attwali falla u l riżultat tal-elezzjoni tal-Greċa ġana korretta, inti titkellem qed titkellem dwar li nisforzaw il-Greċja taqbel, ovvjament eh, ma minix hekk jekk il-Gvern Grek ħajajt li ma nixtruqux eh, li inkomplu b'dan il-programm, ħruġ ta' Greċja miż-żona euro, imma qed inħejju ruħna l-iktar irkupru ekonomiku ta' żona euro inkluż il-Greċja. Nixtieq jiena ngħidilkom eh, xi fil-qosor nixtieq nitkellem dwar il-pajjiżi li eh, jixtiequ eh, imorru lura l-monita l-antika tagħhom eh, għax hija xi ħaġa pożittiva fuq livell eh, ekonomiku jekk huma ħajintroduċu monita li ħatkun iktar dajfa mill-monita twali tagħhom se jkun il-valur tal-pożizzjoni tagħhom tad-dejn tkun mhux sostenibbli se xistaw najdu dwar il-valur ta' tfaddil ta' ċittadini normali Ekonomist Olandis eh, darba qal jekk l-izvalutar tal l-monita ta'kom kienet politika b'sokkita ekonomika mela Zimbabwe kieku sar vera pajis sinjur. Tridu tażbu dwar il-konsekwenzi fuq medda twila ta' żmien, konsekwenzi negattivi. Intom fossu li devalwazzjoni u deprezzazzjoni tal-monita hija xi ħaġa ħażina ma jridu nħarsu lejn l-aspett pozittiv tal-affarijiet. Jiġifieri minn mindu il-Greċja jsibu l-libertà monetarju drakma dan jista' permettilom li jnaqsu ftit mid-dejn tagħhom, jineutralizzaw ħalmenu biex bekk ikunu jistgħu jħallsu d-dejn tagħhom kompletament minn haircut. Di mhux aħjar bħala soluzzjoni milli jibqgħu hawnhekk fiż-żona Ewrop kif inhuma? Uh, no, I would not agree with. Le ma naqbilx miegħek. Jiena naħseb Verħanin, l-għiċa jek nistaw nafsu stabilita l-situazzjoni jek naħdmu fuq id-ħagġa jissa u jekk li uh, nkomplu naħdmu fuq servizzi pubbliċi tal-gvern uh, u li konna sistema ta' sensazzjoni aħjar, iktar ġusta, iktar stabli, dawn l-affarijiet kollha huma importanti għall irkupru tal-Greċja u sfortunatament il-proposti tiegħek kull ma se jagħmlu se jiżarmaw l-istabilità tas-sitwazzjoni. Sinjura Lange. Wel, ik eh, verwacht dat het antwoord weer eh, helaas in het Engels eh, zal zijn. Jina xejn inkwetata li eh, ħan irċivi tweġiba bl-Inglis imma aħfer il-President tal-Eurogroup. Mesh, wara l-estenzjoni ta' erba' xhur se jiġri wara xur eh, se nerdu nispiċċaw fl-istess situazzjoni li għedin fija palissa. L-Eurogroup x'jista' jagħmel issa għal dawk kollha li għandhom xistaw jamlu l-dawk li jiselfu l-flus l-Greċja u rridu jihdu l-flus l-ura? Hemm ħafna tħassib Imma ma nistawx nanjoraw xinu għaddej fil-pajizi l-oħra. Franza għet għet riformi strutturali. Per eżempju, jekk ħarsu lejn id-deficit strutturali u l-ambizjoni li tmur taħt 3% eh, sa niksbu rapporti minn Franza, Franza li eh, qed jgħidulna li jixtiequ jestendu l-perjodu sal-2018 qabel ma jinaqsu r-rata ta' taħt 3% dan deficit. Pajis eh, kbir ta' Franza qed nagħtu eh, flessibilta ma taħsbux li qed toħol u preċedent inkwetanti jiena darba fuq radio u fuq stazzjon Franċis eh, tal- eh, Radio jiena użajt eh, proverb Olandis ma nafxek kulħadd fem imma bażikament mhux kull sistema total kulħadd. Mela, Iva, rridu nalqu l-programm twali mbagħad nagħmlu analiżi fuq is-sustenabilità tad-dejn u mbagħad naraw x'inhuma l-isfidi Eh, tal-Greċja. Mbagħad bażi ta' dik li analiżi nistgħu niddeċidu fuq iktar kooperazzjoni u appoċ għal gvern Grek. Aħna dejjem edna fil-Eurogroup jekk il-Greċja tikkonforma tifenja ruħa lejn dan il-programm u eh, iva tikkonforma mal-miri mbagħad aħna ta' zona euro l-essi li nappoġġaw il-Greċja ġifiri ħanużaw dan il-periodu un bat il-periodu ta' wara ġunju ħan konsidraw iva għandek raġun l-istituzzjonijiet jibqaw involuti peress li għandhom interessi eh, il-programm tal-IMF danam um, dana ħajjintem f'nofs l-2016, ġifiri mux ħajjintem erba xhur oħra, ma se jitkompla jekk il-Greċa t-invenja ruħa li tikkonforma mal-programm l-istess tal-istituzzjonijiet l-oħra, anke jekk ma jkunx hemm programm ta' segwitu jew ftehim, xorta se jkun hemm servaljanza l wara l-programm minħabba l-interessi vera kbar ta' self li jenata l-Greċja eh, l-istess l-istess eh, jista' jingħata dawk il-pajjiżi kollha li kienu taħt programm u naħseb li mbagħad irid ikun hemm iktar appoġġ wara s-sajf dwar il-kwistjoni ta' Franza. Iva, inti taf il l-pożizzjoni tiegħi ma naħsibx li il-pajzi eh, ta' daqs differenti għandhom jena taw trattament differenti, jena nasib li il-Kummissjoni permettit l-Franza tiħu iktar ħin sabiex eh, eh, tistudja ċifri l-Kummissjoni u kol ta' dal-ħin, ma nafx jekk il-proposti kollha iva inna taw il-rizultati tagħhom u l-Kummissjoni seta tir-rapport fil-bidu ta' Marzu. Per importanti ovvjament tal kredibilità tal-qafas fiskali kollha kemmu li Franza tikkonforma kemm fuq l-aspetti fiskali kif ukoll ta' riforma inti qed li jiena ottimist ħafna jiena għadni kif ehm, kutajt l-OECD li għalu li sar xi progress f'dawn l-aħħar ftit fi Parigi vera importanti li kona kbija fil-qalba taż-żona euro terġa' titla fuq saqajja u naħseb li hemm sinjali pożittivi. Grazie nagħdu għal Eva Kajli. Peress li Greċja u l-Eurogrupp huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni u l-persistenza tal-Eurogrupp għall-austerità u kulħadd jaf bihom sfortunatament. Eh, hemm min jaħseb li 30% ta' qatu jwassal għal riżultati tajbin, imma l-awsterità terġa' tiġi eh, eh, tiġi titefa' dubju fuqu. Għanna rridu nħarsu lejn orientazzjoni ta' żmien medju u twil, imma rridu jkun hemm likwidità li jkun prominenti. <laughs> ħaġa normali għaliex likwidità tista' toqtol l-ekonomija. Mistoqsija tiegħi huwa fuq dan l-aspett nixtieq ċertu kjarifiki. Il-gvern ta' qabel kien ippjana li wara l-estensjoni teknika ta' xarrej tal-programm li jkun hemm tranzizzjoni għal Credit Line Prekawzjonarju li CCL ġifiri bil-gvern il-ġdid issa x'inhu il-pjan. il pjan wara li deċiżjoni tal-Eurogroup illi wessaw il-programm għax xhur u għadu il lan illi f'Lulju ħajkun hemm dan il-lin, hemm dan il-precautionary line. jew forsi jkun hemm xi ħaġa oħra xi sitta selfie ħaġa oħra, meta taħsbu li l-Greċi ħatirċivi il-bija tal-flejja tal-2014? Għaliex naħseb li ma nafx jekk hemm xi pjanijiet finanzjament, pereżempju Eh, ma nafx kif il-pjani il-ħtiġijiet finanzjarji ta' marzu ħajkunu koperti, il-gvern qed jgħid li dawn ħajġu koperti daħ li LA eh, eh, permezz ta' isma li joħorġu il-gvern Grek. X'taħsbu hija tajba, hija aċċettabbli? Tiet mistoqsija, il-gvern Grek ippreżenta minn dak li nafin żewġ proposti leġislattivi waħda minn dwar mit installment allokazzjoni tal-flus biex jgħin il-kontribwenti ta' taxxa u t-tieni wieħed l-espansjoni tal akkomandazzjoni um, eh, tal-DR li għandejn fuqhom permezz tal-kant. Taseb li dawn iż-żewġ pjanijiet ħajjiġu aċċettati jew ħajkun jaqgħu taħt il-deċiżjoni ta' Trojka wara April. Grazzi. Grazzi, Iva. Fit-taħdid tagħna ma' gvernijiet ta' qabel ma kon qegħdin ħarsu l-qudiem dwar il-possibilità ta' dak li aħna nsejħu kondizzjonijiet imsaħħa, anzi enhanced conditions credit line, ġifiri kollok linja ta' kreditu imma b'kondizzjonijiet li ma fissati minn qabel, kondizzjonijiet iktar saħħithom. Huwa wis bikri biex ngħidu minn issa, imma biex din il-linja ta' kreditu jkun suffiċenti, pajjiż trid ikollu aċċess għas-suq fi prinċipju dikun jista' jiffinanzja lilu nnifsu. U mbagħad jekk għal xi raġun eh, mħabba forsi taqlib fis-suq da mhuwiex possibbli, eh, mela inti għandek din il-linja ta' kreditu. Ma hija strument ta' prekawzjoni. il ovvjament il-mistoqsija hija l-Greċja ser terġa' lura għal swi u l-finanzjament tas-suq minna u erba' xhur oħra. Din hija fidejkom biex tweġibha. Tuġbuha intom saqsajtu fuq l-allokazzjonijiet li jmess tal-2014 li fadal. Il-program ta' ħlas dejjem jiddependi fuq il-progress li jsir u jeħtieġ li jkun hemm reviżjoni ta' suċċess. Jiena naħseb li l-aħħar reviżjoni kienet ilu ħafna. Allura ilu żmien issa li ma kenniex self jew ħlas mill-programm għal Greċja. Ġala darba jkollna l-programm fit triqtu mela jkun hemm min ikun qed jagħmel imbutta l-qudiem ċertu miżuri u eh, bekk inkunu nistgħu immorru lura għal reviżjonijiet u l-flus ikunu għadhom disponibbli dan kif jaħdmu l-affarijiet u hekk jibqgħu. Issa Marzu permezz ta' T-bills li sibi jiddeċida li l-banek Grigi ma txind jistaw iddaħlu ktar tivil fil-balance um, sheet tagħhom ġifiri daħan zammu. Ma nistgħux nagħmlu ktar tables biex nipoġu għam fil-banek grigi biex jinkisbu ktar flus. Iġa ħagġa li li sibiħa zobba pala mizura, sempliciment għal għannijiet ta' stabilta għal-banek. E, dawn eh, proteġew il-banek eh, nasib kienet deċizjoni għalija sa Fuq iż-żewġ pjanijiet speċifiċi ma nafx għadni ma valwajtom xiex ma nistax nirraġi xiel dak li jinti għadek eh, kifet għax ma nistax nirraġi xiel proposti konkreti tal-gvern. Grazzi Georgos Kirsto sissa. Grazie. Jina għani xie xar bewet eh, u ieħor li uftit xur li jina deputat għawnek għal komitat ma jina għandi ċertu esperienza u l-dentajna biex biex nifem ċertu affarijiet. Għax għawnek aħna għedin nużaw il-lingwaġġ diplomatiku li spiss ma tantx jista waslanna għal riżultati u jgħid wisq hija l eurogrupp li jagħmlu żball fid-dawl ta' dan il-kriżi Griega. Issa iridu naraw li hemm finanzjament biżejjed għal pubbliku Grieg għal erba' xhur li ġejjin. Jekk inti taqra dak li hemm fil stampa fil-medja Griega u ekonomiku hemm min qed jgħid li hemm xi nofs biljun ma' żmien qasir, għat-tables, U xtaf jiena, ma ħadd ma jaf eżattament kif għajkunu koperti dawn il- u finanzjati din l-għajnuta. Ider ukoll illi il-Grigi tem ħaġa simili. Il- il-tħul fiskali tagħhom qed jinżel b'xi biljun par sen par fix xar Żewġ biljuni sa nofs fil-fatt niżel. Il-diskussjoni fil-gvern huwa jekk għandhom xi jagħmlu programm biex jitfgħu taxxa fuq il-senjuri li suppost wassal għal 5 jew 6 biljun ta' dħul biljuni ta' dħul addizzjonali. Imma fl-istess ħin eh, tilfu 12 biljun minħabba il-sistema li ma kienieċ qed taħdem sew. Iġifieri għandna nuqqas ta' dħul li ħadd ma qed jara kif jagħmel biex jikupra l-flus li qed jintilfu. Imma mbagħad qed tgħidu li minn hawn u xarriħu l-affarijiet ħajkunu kompletament bla kontroll ta' xejn jekk ibqgħu sejrinek. hekk. Iva, kont qed nistenna mistoqsija fil-verità. Imma insomma fl-aħħar waslet. Iva, hemm unit finanzjarji fix-xew li ġejjin li jkollhom bżonn ukoll konverzazzjonijiet mal-Gregi. E, sissa ma sarux, e, ma nafx in is-sitwazzjoni akuta f'termini ta' kif edna ktħul jew cash flow e, għal-Gregi. Aħna l-ideja hi li aħna l stajim jerġa' jsib it-triq biex jerġa' jibda jaħdem u jinram revizjoni ta' progress, mela f'dak il-każ nkun nistaw nantu l-allokazzjonijiet ta' żejjed. Den hekk qabel, bil brent qabel u hekk naħdmu hawnhekk. il fatti li hemm ċertu ħtiġijiet finanzjarji ma jistax jirreġġa lura l-ordni tal kif jaħmu l-affarijiet. Grazzi, Onorevil Perez. Grazzi. Fuj Greċja. Għan l-impressjoni, l impressjoni li diffikultajiet ġejjin parti minna mill-fat li gvern li ħareċ anticipa illi kien ħajjerġa jiġi jelet f'fażi ta' rieżaminazzjoni tal-aħar ta' frar e, sibda ta' x'jista' jaqala meta inti hemm l-elezzjonijiet u jista' jkun hemm gvern differenti u ma qisiex di. Dan jista' jkollu impatt fuq il-sistema budġetarja tal-istati membri. Ma tħossx li bżon li fatt li ħafna minn dawn ir-riformi kien waslu biex ikollhom riżultati negattivi, biex ikun hemm deflation. Ma taħsbux illi kien hemm bżonn iktar ċans iktar ħin mhux bit diskussjoni tar-riformi tas-sistemi eh, ta' tal-dħul u pensjonijiet. Il-President fil-Summit 24 ta' ottubru għal li n nwessaw il-programm. Imma x-xogħol tagħkom beda fil lawel tal-Kunsill għal kem l-affarijiet għal kien hemm ħafna taqlib imma Irrid ħadna nota ħadna parir fuq in-nota ta' analiżi li kellna qudiemna. Intom, Għattu li jridu nurru solidarieta u konverġenza fin-nota. Emmin ilma konverġenza li fl-aħħar tad-dokument, l-aħħar paġna, l ħar u qabel l-aħħar mistoqsija, e, ma b'mod hija negattiva din il-nota, għalix il-nota injorat kompletament il-xol li sar minna tal Komissjoni Ewropea fl-2008 meta kienu analizzaw il rendikont tal-divergenti differenti ta' zona euro Eh, l-spillover effect, l-effett multiplikaturi, il-domanda l-investiment fil zona euro, ġifiri xini n-nizitakom eh, fit-mim tal-ġurnata. Eh, għandkom analizi, għandkom xċitajdu fuq din il-nota li resqet il-kommissjoni? Għastjabn tal-mistoqsijiet, għu għennet dwar il- jekk ir-riforma trattorali għall-Greċja kieku m'għandix bżonn iktar ħin. Mistaqsija jekk hemm għandna bżonn ħin. Le, dik mhux mistaqsija tiegħi. L-evalwazzjoni tal-programm ġi postpost minħabba l-elezzjoni fil-Greċja fit-tmim ta' frar. Jfisser li għal-gvern ġdid għamlu pressjoni, għamlu pressjoni kbira minn data tal-elezzjoni u l-evalwazzjoni ġida li titesseħ. Jider illi dan il- dan il-kalendarju kien diġa definit mill-gvern ta' qabel u komissjoni ta' qabel bl-idea li kulħadd ħajibqa' l-istess. Um, no, actually, the reason why the program was only extended for a couple of months. Le, program ġin westa bis għal xarrej. Minħabba li kien hemm għal elezzjonijiet differenti, mhux biss fil-Greċja, ma grej elezzjonijiet f'pajjiżi oħrajn. Maħiex imdaqqa hekk eh, eh, eh, isiru jisiru deċiżjonijiet, il-Gvern Grik għal qal mela ħajkun prezenti preżenti qabel ippruvaw imma ma rnexxilhomx li jirġgħu jitilgħu u xarej f'dak il-kuntest fis-sema tagħhom kien ikun biżejjed. L-estensjoni li għandna bħalissa jtina iktar ċans illi dak li l-gvern li hemm bħalissa jagħmel pjanijiet iktar dettaljati u dawn daħlhom fil-programm. Jviva għandek raġun illi l-skadenza kienet qasira wis biex gvern ġdid jitkellem dwar il-ġejjini tal-arranġamenti u issa lek qegħdin ippruvaw noħolqu dak il-ħin biex nbidlu eh, dan fih dan ċertu limiti. Issa fuq in-nota analitika ta' Sur Juncker, jiġi ppreżentata wkoll fis-semi tliet presidenti l-oħra, ġifieri jekk inti qed tistaqsini jekk napoġġa iva naqbel mal-analiżi IVA hija tweġiba fuq il-mistoqsija ta' kif aħna nistgħu nsaħħu iktar gvernanza taż-żona euro le. Imma dik ma kienieċ l-intenzjoni aħna rridna naħdmu fuq dak ir-rapport f'Ġunju u anki ma l-Parlament, l-Stati membri, il residenti u Juncker, u President Juncker huwa determinat li jinvolvi bsieba kollha f'dan il-proċess. Un terna għandmu lejn dan ir-rapport f'Ġunju. Dejna ġifiri nota bis analitika kif speċjana ben il-krizi xamminna dan iż-żmien eh, aħna xamminna biex nsaħħu l-mod kif aħna norganizzaw ruħna iva bżejjed iva bżejjed it-tweġiba le. nagħmlu iktar imma nabżon iktar skadenza. Grazzi Tom van den Kendellare. Grazzi. Kiena u kolħan itkellem l-Olandis. Kienem nisafna mistoqsijiet li saru fuq il-Greċja, zda nixtieq nistaqsik fuq il-ġejjini tal-wol tiegħek stess. Jekk ma importax fil-kuntest tas-semestru Ewropew. Il-Greċja rrit eh, l-importanza, rrit ruħa l-importanza ta' ta' dil-qasam. Ir-wol kiber dal-aħħar sena. Mhix ħaġa ideali ovvjament illi dan ix-xogħol naqduh ma' dak ta' Ministru Nazzjonali. Mhux aħjar li kieku kellna eh, eh, post permanenti Eh, li jkun hemm xempju xi ħadd li qed joħseb is-suq intern. Kummissarju li qed joħseb is-suq intern li jkollu dan il-kariga. Il-problema hija li hemm ħafna diskrepanzi bejn ir-rekomendazzjonijiet tas-semestru Ewropew u dak li qed isir fil-prattika. Da jfisser mela li il-reformi għal biex nħolqu tkabbiru xogħol f'ekonomija u mhix adegwati, ma rridux nindirizzaw bilanċi makroekonomiċi jistaw jistgħu joħolqu dawn il-bilanċi. Jidhir li l-Unjoni Ewropea tista' biss tieħu azzjoni effettiva jekk aħna nindirizzaw il-żbilanċi makroekonomiċi. Aħna rridu naraw kif ser jiġri kif ser jiġri fil-Annual Growth Survey ma jistax ikollok xi ta' kontratt mal-istati membri biex torbotom illi jagħmlu l-obbligi wet u l-obbligi li jagħmlu u l-impenji li jagħmlu. Grazzi. Uh, the first one is about um, my own ir-rwol tiegħi mhux tiegħi ma sopma bħala president tal-grupp huwa minnu huwa rwol li inti tkun sensar kif tista' tgħid intermedjarju. Inti diffiċli li taqat l-affarijiet max veru kifett inti li naqdu l-affarijiet fil-dan il-wol mal-kariga l-ura f'pajizi, imma xaġa eccezzjonali di fil-verità f'sentej u nof, sentej u sobba. Din it-tip ta' saret darba oħra biss. U għatma kena problemi, jirna xienna fil-passat li naqdu dawn iż-żewġ ruoli. Naħseb li l-Eurogroup hija huwa grupp ta' ministri intergovernativ u naħseb illi huwa fi ħsieb tiegħi istituzzjonali jekk il-Kommissjoni tippreżedi fuq din il laqgħa Naħseb illi fatt li jkollok ministru li mbagħad ikun qed imexxi l-Eurogroup għandu l-vantaġġi tiegħu għaliex il-ministru jesperjenza l-istess tip ta' situazzjoni politika pal kollegi u jista' jorbot ma' problemi fil-budget u jista' jorbot ma' riformi strutturali. Kif taf nsobu l-mandat tiegħi eh, jiskadi din is-sajf u jista' jkun li din hija dan ma' ċans illi nerġgħu nevalwaw kif tgħid Issa fuq is-semestru u d-diskrepanza Naseb li huwa ġust li ngħidu illi jekk indaħlu riformi huwa diffiċli politikament fil-pajjiżi kollha. Fil-pajjiż tiegħek ukoll ħafna mir-riformi li ġew ingħataw parira lihom ħafna pajjiżi eh, sar ħafna kif pajjiż tiegħi. Jirrikjedi wkoll determinazzjoni ta' ħafna politiċi differenti li l-elettorat jippermettilhom jikkonvinċuhom illi jitjagħtu ċans biex għamlu riformi jsiru Fiħdan il-proċeduri ta' makroekonomiċi hemm il-possibiltajiet illi dawn jħaffu l-proċedura illi jemlu iktar pressjoni fuq l-istati membri, sistem għatma saret il-bieġi xogħol. U jina nħoss li jekk ximtaqqiet għandek sanzjonijiet jew possibiltajiet u li nam ċans illi natu iktar namlu iktar pressjoni fuq l-istati membri u mux mux ehm, għadin jwet u kif suppost. Mela, jekk u jekk jagħmlu dak suppost kif jiformaw, mela dan bidli għandhom isiru din is-sena. Fuq il-kontratti, naħseb illi għandna kontratti flimkien jridu nieħdu l-responsabilità li nitrataw dawn iż-bilanċi makroekonomiċi anki speċjalment jekk dawn ikollhom impatt transkonfinali fiż-żona euro. U kif qed il-Kommissjoni għandha rwol x'taqdi l-Kommissjoni għandhom strumenti biex jisfaw pressjoni fuq dawn il-pajjiżi iżda wkoll irridu nisfaw pressjoni fuq ħaddieħor. U iktar u iktar dan isseħ bil-Eurogroup, mal-Eurogroup fejn il-kollegi jridu faċċaw il-xulxin biex ikunu jistgħu eh, jitrattaw il-problemi u r-riski li joħorġu minn dan. Grazzi. is Peter Zimon. Iva, Sur Dijsselbloem. il- fil-fat rasibsa tal-gvern ġdid tal-Greċja weġġew dejjaq li ħafna nies, speċjalment li ħafna nies mill-pajjiżi U aħna isna fimna ċertu affarijiet illi fil-fatt um, huma ma jistawx u ma jridux jaċċettaw, per eżempju privatizzazzjoni, sistema tal-pensjonijiet, sistema ta' kura tas saħħa jiena naħseb illi fil-fatt xi ħaġa li toġobni hija li inti semmejt il-kelma flessibilità u għet illi nistaw nagħmlu skambju diskussjoni jekk nastu għall-istess riżultati. L-istess riżultati jistgħu fil-fatt jintlaħqu f'ċertu perjodu ta' żmien partikolari. Iżda aħna nistgħu verament nilqu r-riżultati malar jekk ikollna privatizzazzjoni, però ħanaslu għall-istess riżultati fl-ħar mill-ħar jekk aħna nimplementaw riforma ta' taxxa inti personalment para president tal-Eurogroup inti lest li filan tal-flessibilta tara illi jekk il-miżuri tagħhom għandhom iwaslu għall-istess sanijiet li nixtiequ aħna forsi titkellem magħhom u tkun iktar flessibbli. Grazzi. Um, my main target will Jien lan tiegħi ewlieni u illi konna stajim sostenibli mal-Greċa li jfisser ukoll il-miżuri li aħna ndaħlu huma realistikament jistgħu jiġu implementati fil-skadenza ġdida. Xi wħud mill-ambizzjonijiet li ddaħlu u tresqu jiena nappoġġa bissiej pereżempju li kollok sistema effettiva tat-taxxa fil-Greċja, ħajħdu ħajħu l-ħin. F'dan is-snin sar ħafna xogħol diġà bajnuna teknika mill-Ġermanja, mill-Olanda u pajjiżi oħrajn. Dawn kollha għennew biex ġew jibnu dun is-servizzi tat-taxxa fil-Greċja, issa għandek bżonn għandhom bżonn għandhom bżonn il-ħin. Daw kollha jieħdu l-ħin tagħhom mux bizzed biss li tistenza kam jeddum mill parlament ma għat jaff li jek inti daħħal regoli omnibus mill-parlament, e, ħaġa, ma mandiċ għata marrieta, xan bat wara għandek il-proċess kollu ta' implementazzjoni. U għeda u jgħu, fejt jgħu zmin. Ġifiri dun fassu program illi tajni reċja illi saħħa settur privatu pubbliku iżda li jkun realistika termini tal-ħin disponibli li għanna. U għal-programmi li għanna ħajju iktar ħin. Ġifiri din evalwazzjoni realistika. Ipermetti li il-inerġan saqsik mistoqsija l-analiżi li għadek hemm prezentajt li turi li għandna perjodu ta' żmien u li aħna hemm ċertu affarijiet li f'dan perjodu ta' żmien maħniex ħanilħuhom. Iżda jekk aħna niftehmu li l-implementazzjoni ta' riforma fis-sistema tat-taxxa tista' twassal għall istess anijiet li aħna nixtiequ, nistgħu nitkellmu fuq dan perjodu ta' żmien ħalli bekk verament ikun nistgħu nipplementaw riformi strutturali sostenibbli Jiena naħseb li aħna fil-passat irnexxilna narraw li implementajna ħafna affarijiet li kienu ikkonsidrati bħala diffiċli. Inti taħseb li aħna ħajkolna il-possibilità illi aħna ma poġġux in-nies fiktar diffikultajiet u ngħidu liċ-ċattadini illi aħna nabżon bżonn perjodi ta' żmien it-twasa biex aħna nimplementaw verament riformi sostenibbli fil-ħajja ta' kuljum. potentially the tax potenzjalment ir-riforma tat-taxxa setejn ħafna biex inelbu problemi fiskali, ħafna potenzjal fil-Greċja għal dan. U seddum il-bicċa, ser għamlu f'raffrattan dik il-mistoqsija. U jekk nippermettu li budget grip fis-snin li ġejjin li zvija kompletament għal darba oħra, is-sostenibilità tad-dejn ukoll ser jiżvija kompletament irridu nikkonsidraw għad. Imma jistax naċċettaw allura li fuq żmien qasir xejn ma jiġri li jfisser il-budget jizvija kompletament waqt li aħna qegħdin naħmu biex nerġgħu norganizzaw u nerġgħu nistabilixxu il-sistema tat-taxxa li hija waħda li taħdem effettiva, ġi kun hemm ċertu miżuri biex dawn ikunu ehm, fit-triqthom e, u li hemm ċertu miżuri li għandhom bżonn il-ħin tagħhom biex jitwetqu. Jridu nagħmlu tnej għax inkella ikollna bżonn iktar self ħabba d-dejn biex isusni d-dejn li iktar ser t tigrava situazzjoni ta' dejn fil-Greċja nkella. Now Theodor Stojan. Grazie ħafna sta Theodor Stojan, għal Pepe. Ok. Thank you, Chair. Mr. Grazie Mr. President. Sur Dieselbom, inti għet li Greċja ma waslitx u ma zammitx ma l-impenni kollha taħt il-programm. Aħna rridu allura interpretawa il fil-Eurogroup opinjoni ċara fuq l-effettività tal-programm dwar dak li kien effettiv u dak li ma ħadimx tajjeb. Jew kella huwa biss in-nuqqas tal-fatt li l-Greċja ma l mal-impenni li kienu stabilitu fil-programm l-unika problema li għandna bil-programm minn nifsu. Iva, il-fatt il-problema illi il-Greċja ma zammiċ ma l-impenni ta' dawn kollu naħseb illi hija problema fija nifissa. Iżda il-mod ta' kif aħna rridu nsolvu ċertu kwistjonijiet ħajoħduna daqsxejn iktar ħin aħna maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq il-leġiżlazzjoni li għandha tkun implementata. Jiena naħseb li mbagħad il-leġiżlazzjoni meta eh, timbidel għambat rridu niblu ċertu affarijiet fil-mod ta' kif il-gvern tagħna u tmexxija tagħna qiegħda tmexxi l-affarijiet. Iżda Nixtieq nżid ukoll li fl-aħħar tas-sena li għaddiet il-programma l-ewwel darba rajna riżultati tiegħu f'termini ta' tkabbir ekonomiku eccetera. U issa f'daqqa waħda rajna illi naqsu l-affarijiet jiena naħseb illi il-gvern għandu jkollu suċċess f'dan kollu ħalli ikompli ma dak illi għamil sissa il-gvern u aħna naħsbu illi qegħdin jippruvaw joħolqu impjieg u naħseb illi għandna nerġgħu l lura sabiex ngħinuhom f'dan kollu. Grazzi. Grazzi naħseb illi bekk aħna temmejna il-ħin li kena dispozizjoni tan sabiex ikonna din diskussjoni, naħseb li kena diskussjoni sivja ħafna, interessanti ħafna, naħseb li nistaw issa ngħidu li aħna kuntenti bl-ottimizmu u ix xogħol pozittiv li għedin jamlu l-Eurogroup ħalli bekk aħna nikkonkludu b'mod pozittiv din diskussjoni. Aħna konna nafu kimu importanti u koll li ikolna um, iktar koerenza ma dak li aħna nixtiequ nagħmlu mingħata tal-Eurogroup dak li jixtiequ jagħmlu pajjiżi taħt il-programm. Aħna fil-fatt diġà bdejna niddiskutu l-izvilup eh, istituzzjonali tal-ġejjini, aħna naħsbu li dina xi ħaġa importanti ħafna għal din nistennew bil-rapport. Aparti minn hekk fir-rapport tagħna ta' Trojka aħna nixtiequ li jkollna mekkaniżmu eh, komunitarju għal eh, l-appoġġ finanzjarju tal-Istati Membri u naħseb illi xi ħaġa li aħna nistgħu nikkonsidraw hija jekk aħna nistgħux nikkonċiljaw b'mod iktar demokratiku ir-ħtieġ ta' ċittadini u r-ħtieġa ta' demokrazija speċjalment meta qed nitkellmu fuq l-interazzjoni. Dan huwa pass importanti l-ewwel pass importanti għal dan id-dialogu. Nirringrazzjak tal-li kont hawnhekk magħna illum u nawguralek li sbaħ xuqa għax-xogħol tiegħek. Dear colleagues, we have now a new point on our agenda. Eżis kollegi għanna punt iħor issa fuq l-agenda tagħna li huwa punt importanti wkoll minħabba li għada ħanivvutaw dwar dan ir-rapport, ir-rapport ta' Rozzati fuq il-Simestru Ewropew.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 provide Kif tafu il-rapport tal-sarriċ ta' tkabbir annwali kien jiprovdi iktar informazzjoni fuq eh, l-istrateġija bazzata fuq tliet pilastri li suġġerit il-Kummissjoni. Jiġifieri huwa mument importanti ħafna. Alina, fil wol tagħna għal politika fiskali u ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Illum wara f'sinar aħna ħanivvutaw fuq dan ir-rapport, jiġifieri issa nistieden mill-ewwel rir-rapporter sabiex jitkellem is-Sur Darius Rosat jekk jogħġbok ħalli fidej. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naf il-rapport tiegħi forsi mhux daqshekk qed anqal ċitament bħalma is-suġġett li għadna kemm iddiskutejna issa. Issa xorta waħda rridu insegu l-punti li għandna fuq l-aġenda u d-diskussjonijiet li kellna previsti. Mela l-ewwel nirringrazzja ħafna l shadow rapporters kollha u l-kollegi li aħna magħhom ħdimna ħafna sabiex noħorġu b'rapport li jista' jkun aċċettabbli għal maġġoranza tal-membri onorevoli f'dan il-Parlament. Għandna ħafna kellna ħafna diskussjonijiet u jiena kelli l-impressjoni wkoll li l-kol kemm aħna kienu qegħdin jaħdmu bilan ewlini illi aħna jkollna rapport illi kun jista' jagħti kontribuzzjoni ewlenija għal l-istħarriċ annwali dwar iskabbir tal-Kummissjoni u illi għandu joffri ċertu valur miżjut ukoll anka fil-proċess illi aħna permezz jew rridu nidentifikaw ċertu prioritajiet politiċi għall-Unjoni Ewropea f'dan iċ-ċiklu ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika fiħdan is-semestru Ewropew. U jiena naħseb li fl-aħħar mill ħar nishtina noħorġu b'kompromess illi jagħmel sens. Naturalment aħna ma ftemniex fuq kollox, hemm numru ta' kwistjonijiet li għadhom pendenti u opinjonijiet li jivarjaw ħafna iżda dwar irrida tagħna illi aħna jkollna xi ħaġa konkreta u pożittiva aħna ftemna dwar il-maġġoranza ta' dan ir-rapport. Minix ħanqot niddiskuti id-dettalji minħabba li xorta waħda nixtieq nisma' l-opinjonijiet tar-rappreżentanti tal-gruppi politiċi l-oħrajn dwar l-abbozz tar-rapport li prezentajt. Dak li huwa importanti huwa illi infakkar lil kollegi illi lana u lini ta' dan ir-rapport huwa illi aħna nafu li kol kemm aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea terġa' timxi fil- direzzjoni ta' tkabbir ekonomiku impjik kundizzjonijiet aħjar għal kulħadd u inqas faqar fis-soċjetajiet tagħna dan huwa lan ewlieni tagħna l-koll u issa nistana bil-ħerqa li nisma' l-kummenti minnaħa tal-kollegi. Grazzi nibdew biex għadaw rapporter Alfred Sanz. Grazzi ħafna, Sir President, li għannet nishtin grazzi ħafna l sur Rosati għall-inizjattivi intelligenti tiegħu bħala rapporter u għal shadow rapporters l-oħrajn kontribuzzjonijiet tagħhom. Fil-bidu tal-eżerċizzju tiegħu aħna eh, fil-fatt konna qegħdin nitkellmu fuq ir-realtajiet differenti tal-ekonomiċi tal-Ewropa. Iżda kien hemm min qabel illi dawn il-bidliet strutturali huma indispensabbli għall-Unjoni Ewropea u hemm fost Eh, dawn il-membri membri oħrajn li jaħsbu li huwa eh, importanti ħafna li aħna nagħtu mbottatura l qudiem Hemm numru ta' kompromessi illi aħna magħhom qegħdin nippruvaw naħdmu eh, fuqhom mas-surrużati, hemm eċċezzjoni u fuq dil eċċezzjoni tkellem iktar qudiem nafu li qed nippruvaw naslu għal ċertu konklużjonijiet u aħna nafu illi dawn il-pożizzjonijiet ma jistgħux jeskludu waħda lill-oħra. Hemm ukoll ċertu eh, diskussjoni fuq it-terminoloġija, pereżempju riforma strutturali illi għandhom xaqsma l-erozzjoni tal-modell soċjali Ewropew hemm minna li jaħsbu li dawn huma importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam il-benefiċi soċjali grupp tiegħi huwa kontra dan kollu żav dwar ir-riformi strutturali jekk dawn huma kontra l-monopolju, kontra il-burokrazija, favor l-inċentivi, favor l-streamlining tal-prattiġi tal-xiri pubbliku naħseb illi dawn huma riformi strutturali jistgħu jagħmlu stess sens. Importanti ħafna illi aħna nimxu f'din id-direzzjoni sabiex ikonna kompromess fuq it-test, iżda ma nafux jekk din tista' tkun sirja wkoll anke f'dik li xaqsam konverġenza soċjali u ekonomika. Importanti li aħna nkunu nafu kif il-politika da tfassal kif se kontribwixxu għal l-ekonomija, iżda m'għandniex qafas tajb qafas tajjeb ukoll fuq il livell nazzjonali u l-approċċ tagħna kien u jibqa illi aħna ntejbu il-qafas ta' tmexxija ekonomika. Il-nuqqasijiet ekonomiċi u soċjali naħseb illi dawn huma problemi importanti ħafna. Aziz kollega nitolbok biex titkellem daqsxejn iktar bil-mod minħabba li l-interpreti mhux qed ilaħqu miegħek. Il-konsolidazzjoni fiskali għandha x'taqsam ukoll mal-implementazzjoni ta' dawn il-politika, r-riżultati ma kienux x'taqsek tajbin. Kif dan ir-rapport juri wkoll aħna rridu naraw eżattament li minima perspettiva ħanħarsu lejn dan kollu. Jien naħseb li regoli l-Palestina fassanna għandhom ikunu flessibli fid-dawl tal-kondizjonijiet ekonomiċi li għanna bħalissa dan u għad svilup importanti li rridu nerġaw nsaħu iżda kwistjonijiet ma eh, tjibux b'mod ta' kif tjibu b'nadi oħra fid-dinja. Jien naħseb li issa li rajna dan l-eserġizzju li qed jintem rajna li fil-Greċja dan wara illi jekk aħna nkunu demokratiċi jista' jkollna suċċessu aħna politiċi u aħna rajna illi fil-fatt dak il ġa fil-Greċja jista' jinfluenza pajjiżi oħrajn u elettorati oħrajn rilevanti jiġri xiġri bil-gvern Grek jiena naħseb li għandhom id-dritt li għamlu dan, naħseb illi irridu nieħdu azzjoni minħabba li l-poplu ħajbda jisaqsi dan dan li qed isir, dan kollu qed isir, allura qed isir l-benefiċċju ta' min. U naħseb li għandhom hija mistoqsija leġittima għandhom id-dritt li jisaqsu din il-mistoqsija jiena jittispeċini il-jekk ħatlek il-ħin sabiex nitkena fuq ċertu affarijiet il-forsi u ma xejn imbeda, ma jiena konvint illi dan it-ħassib mandux ikun daqshekk imbijat mill eserċizzju Dak illi huwa maħsub għal ġejjini għarib mhuwiex biss messissa biex jagħmel tajjeb għal nuqqasijiet, issa għandna problema politika bek li rridu nelbu Irridu nħarsu nejn dan id-dokument tar-rapport dwar l-AGS u fl-ħar net nishtiq nitkellem fuq eh, l-eċċezzjoni. Il-kompromess essel li għan jirreferi għal riforma strutturali dwar dan minna tal grupp tagħna aħna ħan ifukaw ħafna fuq dan u s-soċjesti demokratiċi ħajkollhom jivvutaw kontra dan il-kompromess u fuq nota e, fuq din ma naqblux meta il-konsolidazzjoni fiskali saret e, bażi bista interessi iktar baxxi aħna nafu l-investimenti naqsu u e, l-impjeg bata wkoll. Thank you. Now, Mr. Sampo Terho, ECR. Thank you, Chair. Dear Rapporteur, dear colleagues, I would like to thank Eżis eh, kollegi, nishtin ringrazzja ħafna rapporter ta' xogħol li għamel nasib li għamel rapport tajjeb. Ir-rapporter kellu suċċess ukoll fl-analiżi li għamel ta' situazzjoni diffiċli ħafna tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Ħafna soluzzjoni li huwa ippreżenta fir-rapport kienu soluzzjonijiet realistiċi u soluzzjonijiet li indikaw il-problemi jew l-għanin jati waslu għadbatija li bħalissa għadin insofru minħabba fija fl-Europa. Il-Komissjoni intqal fil-rapport illi għada ma waslġ sabiex it-tem ix-xogħol tagħha fuq eh, is-suq wahdini u anke l-ekonomija diġitali. Iżda hemm ċertu problemi f'dan ir-rapport li għamlu l aktar diffiċli li aħna minnaħa tal-ICR nistgħu nappoġġaw dan ir-rapport. għal fatt li semestru Ewropew jista' permezz ta' dan l-eżerċizzju jagħti eh, pariri l-Istati Membri u għandu rwol biss li jagħti pariri m'għandux jinfluenza bl-ebda mod Eh, il-tmexxija tal-Istati Membri. Allura maħniex għadin nappoġġaw l-ebda appoġġ dan is-Semestru Ewropew u aħna xorta waħda xattiċi fuq rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li dawn għandhom misiru vinkolanti issa. Issa dwar it-trojka. Aħna ma naħsbux il-soluzzjoni għannuqqas tal-responsabilità demokratika ta' trojka taqbel mal qafas ta' tmexxija ekonomika u l-liġi komunitarja ma naħsbux li trojka għandha tibqa' teżisti. Sfortunatament dawn huma dettalji li għalina jagħmlu lna diffiċli ħafna sabiex nappoġġaw dan ir-rapport li kien imħejji tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar huwa rapport pjuttost kostruttiv. Grazzi. Grazzi ħafna issa is-sur Balz għal-grupp Alde. Grazzi ħafna nixtieq li nibda billi ningrazzja ħafna lis sur Rosati għax-xogħol kollu li jagħmel u li għamilna flimkien mhux dejjem kellna xogħol faċli x'nagħmlu ħabba li kif tafu f'diskussjoni bħal din tista' toqgħod tisma' l-opinjoni differenti, kulħadd ġej minn perspettivi ta' ideoloġija differenti u, u dejjem naturalment ikun hemm ħafna affarijiet differenti li qed jingħadu, ġifieri aħna hekk qed nirrappreżentu nirrappreżentaw diskussjoni ħafna kbar li qed isseħ barra mill-Parlament Ewropew. F'dan ir-rapport aħna nafu li jekk dan ir-rapport ħajkun adottat illum u meta ħajkun ħajaddi mill-plenarja dan jista' jkun rapport li joffrilna bażi tajba ħalli bekk aħna nkomplu naħdmu fuq l-attivitajiet ekonomiċi fl-Ewropa. Mem xej illi huwa fis għalissa ġifiri aħna komplu b'din id-diskussjoni anka wara. Madana kollu naħseb li sati membri jistaw xortu waħda jsegwu rekomendazzjoni ta' dan ir-rapport minkej għal fatt li huma mhumiex marbutin li jagħmlu dan ħabra dan huwa rapport ta' inizjattiva propja. meta tipprova tifhem il-ħsibijiet u diskussjoni ta' natura ta' ideoloġija, naħseb li aħna diġà għandna każ ċara u bil-Greċja, minħabba li ħafna bil diskussjonijiet li aħna kellna minn minn dur ċivejna rapport ta' Trojka kienu propju dwar ix-xewqat tagħna u xew għattana tagħna mhux dejjem ikunu affarijiet li jistgħu jgħinuna. Jiena kontent li l-kollega tiegħi Sur Rosati irnexxielu jaqgħat kemm ir-riżultati kif ukoll mal-mezzi li aħna nistgħu nużaw sabiex naslu riżultati. Grazzi ħafna sanna għal-gwe Sur Jegas. Grazzi ħafna. Mela, dwar dan ir-rapport aħna din nippruvaw ninkludu ċertu elementi illi jirriflettu l-pożizzjoni tagħna iżda fl-aħħar mill-aħħar il-fatt huwa illi aħna għandna pożizzjoni differenti ħafna minn dak eh, li qiegħed jingħad f'dan ir-rapport speċjalment dwar ir-raġunijiet illi waslu għal kriżi ekonomika. Il-finanzjament mill-ġdid tal-ekonomija u l-politika tal-austerità huma punti li ħinkollu niddiskutu allura dawn il-miżuri ma jistawx idajfu il-pilastri politiċi li huma fil-bażi tal-Unjoni Ewropea. Aħna għadna nitkellmu fuq il-ħtiġa ta' dan is-suq waħdini tal-kapital illi għanna nżommu, nkunu nibqaw nkunu rigorużi, nżommu ċertu disċiplina, għad nitkellmu fuq pjan ta' investiment. U qed nitkellmu wkoll fuq il-sħubija bejn is-settur privat u s-settur pubbliku. Din mhix xi ħaġa li ħassolvilna l-problemi. Aħna nixtiequ l nsew fuq ir-realtajiet ekonomiċi. U iktar ugwaljanza fil-distribuzzjoni tal-tadħul. Aħna nafu wkoll illi Aħna fil-fatt għandna politika li kienet nitluba mill-Unjoni Ewropea u għandna bżonn ta' politika ġdida. Ħalli nsaħħu s-sitwazzjoni li sabu fija il-kumpaniji Ewropej għallin nerġgħu npoġġu dan kollu fil-qalba tal-ekonomija Ewropea. Is-Sur Urtason. Grazzi ħafna. L-għonet nishtiq nirringrazzjakom ħafna ta' din diskussjoni ta' seksirja u tal-li eh, inti pala rapporter kont lest li t-diskuti bosta kwistjonijiet li jena nqisom li importanti. Hemm ċertu kwistjonijiet li dwarhom għadna ma nistgħux naqblu, pereżempju l-evalwazzjoni tas-semestru Ewropew. Issa hemm bosta mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mas-semestru Ewropew mistoqsija li għandha x'taqsam mal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika żgur li hemm bżonn din il-koordinazzjoni. Iżda il-qafas ta' fiskali li għandna bħalissa jista joffri iktar żvantaġġi għal dawk li diġà jinsabu f'ċertu problemi m'għandniex ċertu indikaturi soċjali li huma meħtieġa pereżempju imma m'għandniex biżżejjed dialogu ma' imsieħba soċjali u l istrategija 2020 per eżempju, dawn huma kollha elementi illi għanna nikkonsidraw aħna ma naqblux ma bassira s-sena 2015 laqqas. Jiena naħseb illi hemm ċertu bidliet fil-politika ekonomika u li wieħed ma jistax jibqa' jara illi jibqa jimplementa miżuri ta' austerità iżda li rridu nifukaw fuq tkabbir ekonomiku u l-impjeg l-izbilanċi u l-inġustizja soċjali huma problemi kbar. U dawn huma punti li dwarhom ma nistgħux naqblu apparti minn hekk il-politika ta' l-austerità m'għandix tibqa' fil- fil-fokus ta' kulħadd. Naturalment importanti li nifukaw fuq politika tal-investiment din hija xi ħaġa li l-Ewropa għandha bżonn iżda jina jkolli ngħid illi f'dak li għandu xaqsam il-problemi kbar tal-inflazzjoni ta' ħafna pajjiżi, il-sbilanċ f'dak li għandu xaqsam il-ħlas u l-problema ta' l-inflazzjoni da' huma punti li mhumiex riflessi tajjeb fir-rapport fl-opinjoni tiegħi. U anka f'dak li għandu xaqsam ma' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni jisna qegħdin nappoġġaw sabiex kollox jibqgħu eh, jibqa' dej kif inhu bħalissa Iżda ċertu sfidi u koll għandhom xaqsu mal-pagi tal-ħaddima u ċertu aspetti soċjali oħrajn. Jien naħseb li l-bilanċi soċjali mhuwiex qed ikun interessati biżżejjed f'dan ir-rapport apparti minn hekk aħna iktar dim żgur li ħan nitkellmu fuq id-bassira s-sena 2015 fuq dan irridu nivvutaw ukoll u aħna qegħdin naraw il-pożizzjoni neoliberali ta' dawk li bħalissa din imexxu lill-Ewropa. Zgur li bja bita xejn ma nistawx aħna nejdu illi dan mhuwiex veru il-programm ta' aġġustament li huwa impass fuq il-pajjiżi li qegħdin f'diffikultà huma programmi diffiċli ħafna għal dawn in-nies u dan jinħass fuq in-nies. Dawk illi eh, punti li huma inqas diffiċli fuq il-livell politiku nistgħu naċċettaw iżda hemm ċertu affarijiet illi aħna proponejna illi ċertu waħda ma kienux aċċettati fir-rapport. Kif tilkom aħna kontra dan eh, l approċċ iżda ċertu waħda kuntenti u nirringrazzjaw l-rapporter tal-li u kien miftuħ l-est li jiddiskuti magħna. Grazzi ħafna jina ħan itkellem fissem il-kollega Marko Valli li ma setax ikun hawnhekk illum jitlobkom skuża anke aħna nixtieq ningrazzjaw ħafna l-rapporter tax-xogħol kollu Illi għamel u x-shadow rapporters iżda sfortunatament aħna xorta maħniex kuntenti bir-rapport u bl-abbozz saħħari ta' dan ir-rapport. Ħa nipprova nirreferi għal punti li għalina mhumiex ta' soddisfazzjon li aħna dwarhom nixtiequ illi nkunu iktar qalbina minnaħat ta' dan il-Parlament Ewropew. Punt importanti minnaħa illi dan il-rapport mhuwiex qed jikkontribwixxi bl-ebda mod għal fassil ta' l-istarriċ ta' tkabbir annwali l-AGS u dan il-rapport ijat ikun wis eh, favur il-mizuri ta' austerità, dawn il-mizuri ta' austerità fallew. Mux bis ma' enunix sabiex nelbu krizi ekonomika u finanzjarja, iżda għamlu l-krizi ħafna iktar kif raf bosta pajizi tal-Unjoni Ewropea, ħna nixtiequ illi konna iktar kuraġġ ħalli nikritikaw dan il-miżuri ta' austerità li kienu adottati u li fallew. Punt ieħor li dwaru aħna ma nistgħux naqblu laqqas mar-rapporter illi dan ir-rapporter huwa wis optimist dwar id-bassir għat-kabbir tal-ekonomija fl-Ewropa u anka dwar l-impatt illi aħna qegħdin imbassiru ħajkollu l-fond ta' investiment li kien propost mill-Kummissarja mill-Kummissjoni ta' Juncker. Kull sena aħna rajna illi kull darba illi aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea il-kupra, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar rajna illi s-situazzjoni ma kienet ċek u xorta wahda għadna f-situazzjoni ta' staġnar ekonomiku u anka minn din il-perspettiva naħseb li huwa importanti li aħna nagħmlu bidla fuq il-fond ta' investiment ma naħsibx li jekk kif nfassal jista' jagħti benefiċċju eh, illi fil-fatt tant teħtieġ l-Unjoni Ewropea. Issa dwar il-ħidma addizzjonali b'dak li għandu xaqsam il-sistema ta' rigoruza f'dak li għandu xaqsam il-qafas fiskali, naħseb li jekk nħarsu lejn is-snin li għaddew ukoll nistgħu naħsbu b'mod ieħor issa dwar riformi strutturali. Hemm ħafna diskors u referenzi għal riformi strutturali, saħna u għek edin nitkellmu fuq il-perfettazzjoni tal-patrimonju tal-pubbliku, illi minħabba fihem ċertu elementi wkoll li mhumiex ħajatu benefiċċju f'dan il-perjodu partikolari, issa anka f'dak li għandu xaqsam ir-riformi strutturali nasbu li dawn jistgħu jkunu ta' dannu għat kabir ekonomiku fil-perjodu għal ta' żmien. Punt ieħor illi aħna nsemmuh verament ftit huwa l-isbilanċi makroekonomiċi u l-isbilanċi li għandna fiż-żona euro vera ftit nirreferu għal-isbilanċi tal-kont korrenti, per eżempju, anka fil-kuntest tal-isbalji tal-Ġermanja, il-grupp tiegħi ressa mistoqsija fuq is-surplus tal-kont kurrenti tal-Ġermanja illi mhuwiex skont ir-regoli tal-patt tal-istabilta kabbir. U għall-istess raġunijiet aħna naħsbu li dan jgħat joħloq bilanċi makroekonomiċi rilevanti ħafna fiż-żona euro fl-Unjoni Ewropea u allura anka minn din il-perspettiva nixtiequ li aħna ikunu iktar qalbina u ngħidu biċċar x'inhu huma l-problemi makroekonomiċi li għandna fl-Unjoni Ewropea. U nipproponu miżuri sabiex insibu soluzzjoni għal problemi Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Em talba waħda taħt catch the eye, Matt Grazzi, President. Xtaqt najt li fil-fema tijaj Minn skop sabiex niddiskutu il-proposti dwar it tkabbir annwali meta l-pakket u daqsek eh, dajjef. Rapport li nħarġ pajizi l-Irlanda l ġemma l-oħra li eh, dwar distribuzzjoni tal-tħul hemm ħafna problemi u hemm ħafna ingwalenza fl-Unjoni Ewropea u trid tiġi indirizzata u sfortunatament il-Kummissjoni qed tkompli tisħaq fuq ir-riformi ta' two-pack u pack pala parti mis-semestru Ewropew u inaqsu l-indipendenza ekonomika l-partit tiegħi u jiena nemmen ukoll li jrid ikun hemm tnaqis indaqs ta' u tnaqis fil-faqar u għanna nevitaw iċ-ċikli ta' esplużjoni. Uh, u eh, tkabbir umbat noqqas ta' tqabbir u rridu nevitaw dawk il-kulturi li waslu għal kriżi ekonomika. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Wet nara l-ħadd eh, iktar li jixtieq jintervjeni taħt kaċtiħaj. Għalek sanad il-mikrofonu l-rapporter. Nista' nifhem jiena? Li qatt li qed mela qed nifhem li saru xi talbiet eh, minn xi gruppi sabiex ikun hemm iktar kompromess għalhekk eh, nilqa' l tiegħek. Grazzi President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi ix-shadows minn gruppi politiċi differenti għal diskussjonijiet li aħna kellna għall-opinjonijiet, eh, kummenti unesti. Kif diġa tilkom, ovvjament, aħna ma stajniex naqblu fuq kollox. Kien hemm differenzi politiċi u konsiderevoli fil-valutazzjoni tal-aspetti differenti tal-sitwazzjoni ekonomika. Nixtieq inqajjem xi puntu jew tnejn, nixtieq ngħid li Għal-kem jena stajt eh, naqsam ma'kom xie opinjonijiet li jitqajmu jew inkella numru ta' amendi minn 264 ta' dawn l-emendi, mux l-emendi kolla setaw ġew introdotti l-rapport, xaqna li dan il-rapport ikompli jiffoka fuq l-ambitu tal- l istarriċ annwali ta' tkabbir, aħna mhux qed nitkellmu dwar li nġildu l-faqar fil-Unjoni il-governanza ekonomika. Mux dwar xi għatta kwistjonijiet importanti imma u għal-punt ta' tluq ta' semestru Europow li jgħin sabiex ikun hemm koordinazzjoni aħjar tal-politiki nazzjonali fuq żewġ levelli, ġifiri makro finanzjarju, fiskali, ġifiri u id-dimensjoni ta' riforma strutturali għalhekk qed nevita li jkollna rapport li se jiddiskuti kważi kollox u jkopri kollox imma fl-istessin tant ikun ġenerali mhux iffukat li l-impatt ta' dan ir-rapport fuq il-proċess ta' koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali għajkun vera zaħir u għalek se niprofa jena nikonvinċi l-kollegi li dan il-rapport mux fuq kollox għal-kem ovvjament aħna għanna numru ta' opinjonijiet fuq numru ta' kwestjonijiet għalek eh, nishtiq nitlobam jikkonsidraw dan il-rapport pala l-vuċi tal-parlament fuq kwestjoni waħda speċifika ġifiri il-qafas tal-istħarriċ għandwali ta' skabbir li huwa bażi għas semestru Ewropew u mbagħad għal rekomendazzjonijiet għal kull pajjiż speċifiku. Aħna mhux qegħdin f'pożizzjoni li ovvjament inkopru l-kwistjonijiet kollha importanti b'rapport wieħed. Il-vot ħajsir wara nofsinhar, ġifieri m'hemmx biżejjed jew ma tantx hemm ħafna ħin, imma jiena lest li nisma' diskussjonijiet jew għal xi tibdiliet li jsiru fl-aħħar minuta li umbat ħaj waslulna sabiex ikolna maġġoranza iktar wisa għal dan id-dokument. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Għalek nistaw nalqu diskussjoni tagħna jiena ħerqan ukoll li ħajkolna dan il-vot. Vot li ħaj sir warna f'sinar nala il-laqa.